liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Signori, eżis membri u mistiedna, eżis esperti li tinsabu għamnek bil-edha maġembi, jiena nishti illi nibdew issa. Nittama illi dawk illi ġejjien imma għadhom ma waslux jaslu dal-waqt Pero eh, fil-Parlament Ewropew mhux kulħadd jifhem eżattament xi jfisser meta tajt se nibdew fi tlieta. Natikom merħba għal dan is smigħ fuq il-kultura xjentifika u akademika biex niġġieldu kontra r radikalizmu jew radikalizzazzjoni u il-fake news. Din hija problema politika rikorrenti, ir-radikalizzazzjoni politika jew wieħed mill-fenomeni l-iktar koroħ li niffaċċaw bħalissa u wara ir-referendum tal-Brexit u l-elezzjoni ta' Trump sar dejjem iktar rilevanza kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll Ewropew qed jintużaw il-fake news biex jqarqu eh, biċ-ċittadini sabiex ikun hemm iktar manipolazzjoni u konfużjoni tal-opinjoni pubblika u biex nimminaw l-entitajiet demokratiċi tagħna il-kumitat tagħna li huwa responsabbli għal politika l-edukazzjoni għandu dmir illi kun fuq linja ta' qoddim fil-ġlieda kontra il-fake news u il-verità alternattiva li għakel mod ieħor kif wieħed jgħid eh, eh, il-gideb Jena għandi il-pjaċir illi nil-amana għonek illum ħames esperti marufin fuq eh, xena internazzjonali u ma se jikkommentaw fuq il-possibilitajiet illi aħna għanna biex nġildu kontra il-fake news b'mod xjentifiku is smigħ huwa maqsum f'żewġ panels, kull wieħed minnhom se jkun segwit minn uh, seduta għal mistoqsijiet u tweġibiet, jiġifieri se jkun hemm ħin ukoll għal diskussjoni fl-ewwel panel nilqa' li dawn it-tliet esperti Nikolaj Nejdenov Eh, niskuża ruħi għal eh, mod kif eh, qed nippronunċja l-kunjomijiet tajt il-President li huwa professur fid-Dipartiment ta' Xjenza Politika fl-Università ta' Sofija. U hawnhekk qed huwa se jkellimna dwar l approċċi iniku politika. Mbagħad hemm il-professur Hendrix huwa professur għal filosofija formali fl-Università ta' Copenhagen li se jitkellem dwar il-fake news u l psikoloġija soċjali. Fl-aħħar nett Eh, Massimo Marchiori, professur tal-matematika fl-Università ta' Padova. Huwa se jitkellem dwar is-search engines u l-manipolazzjoni tal-verità. Jiena nati merħba lill eh, membri kollha tal-panel u nixtieq infakkarhom illi Aħna napprezzaw illi ma jitkellmux għall aktar minn 10 minuti kull wieħed għana sabiex ikonna biżejjed ħin biex niddiskutu wara. Jiena issa senżom ilkom il-ħin blarloċ u eh, jekk jaqbżu il-ħin jiena se nagħmlilhom sinjal. U la darba nkunu temmejna l-ewwel round ngħaddu għat-tieni wieħed. Jiena nishti nibda biex nistieden il-Sur Nadenov biex jibda l-prezentazzjoni tiegħu. Għandek 10 minuti. Signora Kamerevert, eh, membri tal-Parlament u uffiċjali fis-segretarjat, l-ewwel jiena nixtieq Nirringrazzjakom tal-li għetetuni l-opportunità biex niddiskuti ma'kom xuħut mill-ikbar problemi tal-Unjoni Ewropea u tad-demokrazija moderna. Uddim il-muntanji ta' problemi li nsejħulhom fake news jiena se nitkellem dwar l-elementi, il-funzjonijiet, l-użu u l-effetti tagħha. Mela ngħaddu għall-ewwel slide. It-titlu jiena dana insejjaħlu l-approċ ċiniku għaliex hija kontradizzjoni interna għaliex minn banda il-fake news jevita l-mekkanizmi demokratiċi u jiprofa jikseb ċerti effetti eh, mill-banda l-oħra l-użu tal-fake news e, serraħ fuq l-użu tal-fake news għalli xie prova ibiddel il-mod kif n-nis jivvotaw. Dawn il-żewġ lezzjonijiet li qegħdin taraw fuq dan is-slide narawhom illi l-iktar fetin devastanti tal-fake news jiġu fil-istrateġija, fil-rwol tiegħu fil-istrateġija tal-gwerer ibridi. l-anijiet tal-fake news mumiex limitati ma l-użu tiegħu eh, jistgħu jkunu eh, limitati għal dawn il-tlet anijiet prinċipalment Jina nixtieq insemmi biss it-tielet punt li jindika illi l-evalwazzjoni ta' dak li huwa falz fil-aħbarijiet jitlob illi eh, issir reviżjoni tal-flussi tal-aħbarijiet għalhekk jiena qed ngħid illi l-aħbarijiet iridu jkunu interpretati fil-kuntest tal-gwerer ibridi. il-fake news juża konnessjonijiet soċjali interni u anki jistaħba warajom dana ġib juri il-ċiniċizmu fil-gravità tal-problemi li joħloq sibu dawn l-argumenti. Eh, The first point shows that Fl-ewwel punt qed naraw illi l-fake news jigwadanja mill-elit politiku l-elettorat u jipprova ikkabbar The second point marks some symbolic mechanisms which fake news uses. Mbagħad hemm ukoll Eh, l-elementi li juża il-fake news u għalfejn huwa sek sofistikat u diffiċli għar-riċerkaturi biex jindunaw xi sarraf. Jiena semmejt xi ħaġa li hija importanti ħafna, jiġifieri il-propaganda tal-komunisti hija uh, eh, puntatluq illi uh, pozittiva ħafna b'tajba ħafna għal ħolqin ta' dan il-fake news. Hemm tlet modi ta' kif jista' jinxtered dawn il-fake news imma essenzjalment il-fake news jibda meta ikunu nis stess illi xerdu dawn il-fake news permezz ta' social media u l-komunikazzjoni ta' bejnietom u dana jintuża mill dawk li joħolqu l-fake news illi jużaw dak illi jafu dwar in-nies, dak li jħobbu, dak li jobodu biex joħolqu dawn il-fake news. il-fake news huwa ġenerat u mifrux mill-pajjiżi u mill-organizzazzjonijiet imma lina dak li tar interessanu mal-pajjiżi illi ixerdu il-fake news pajjiżi li għandhom profil kontradittorju minn banda mhumiex sinjuri biżejjed biex ikollhom l-influenza politika li joħolmu biha, imma onja biżejjed fin-natura u fir-riżorsi illi jkunu jistgħu joħolqu dawn il-fake news mill-perspettiva tal-metodoloġija il-fake news kif għattilkom qabel eh, tgħix verament fuq il- tradizzjonijiet tal-propaganda komunista. Fil-fatt dawn il-tradizzjonijiet ilhom jeżistu ilhom magħna għal iktar minn mit sena. Issa wasal tal-suġġett verament delikat u eh, huwa xi ftit eh, mhux tas-soltu għaliex hemm ċertu xejriet kontradittorji fl-Unjoni Ewropea innifisha. nifisa li jipparalizzaw l-immunità fil-sens politiku soċjali tal-fake news għalhekk kiena inkludejt dan il-punt hawnhekk. Li huma dawn ix-xejriet jiena hawnhekk identifikajt biss dawk loqsma fejn dawn ix-xejriet huma validi. Fostom insemmi id-differenzi li dejjem qegħdin jikbru bejn il-narrativi il, il fil-pubbliku u l-ħajja privata, id-diversità u l-unifikazzjoni, s-sekularizzazzjoni tal-istat, il- libertà tal-espressjoni u tabuż, razzjonalità u ħolqien ta' kodiċi sakri, l-empirizmu u l-xjenzi soċjali, dawn id-diskrepanzi juru kemmem immunità soċjali u politika kontra dan il-fake news u hemm ħafna elementi fil-fake news li huma deċisivi għas soċjetà li huma stigmatizzati bħala skorretti politikament. Unti ftit issa mistoqsijiet. Irridu neliminaw id-distinzjoni eh, bejn il-ġeneri biex nevitaw l-inugwaljanzi bejn il-ġeneri. Din hija soluzzjoni għal problemi demografiċi tal-Unjoni Ewropea, din id-diviżjoni tal-ġeneri u tista' nirrikonċiljawha ma' dik tal-minoranzi reliġjużi l-identità tagħhom eh, hija wasla mill multikulturiżmu u dana kif jista' jwassal għall-ispirazzjoni fil-qasam tal-arti u fis-soċjetà b'mod ġenerali. per eżempju, il-ċinema ekumeniku fej spiċċa. Il-mida tissuġġerixxi illi l-ar ħaġa li wieħed jista' jara fuq il-medja huwa pereżempju bniedem arwien. L-inugwaljanza tiġi eliminata meta tkun wara ħajta eċċezzjonalità. Aħna qegħdin nevitaw u neliminaw il-disparità bejn in-nies jew inkella għal dejjem nagħlqu n-nies f'kaxxi differenti skont il-kulur ta' wiċċhom u l-orjentament sesswali tagħhom. Nistgħu nkomplu nisħu fuq id-differenzi bejn il-kulturi minflok ma u fuq dak li għandna inkomuni għaliex bekk biss nistgħu nikkomunikaw ma' xulxin il-fake news, il gwerra ibridi u l-ċrida kontra korruzzjoni, daw l-problemi nistaw insolvuhom biss permezz ta' soċjetà li tkun laħqet ċertu livell ta' eh, eh, vitalità anki bejn l-iktar vizjoni ta' soċjetà eh, kontradittorji inizjattivi u miżuri amministrattivi u koll jistaw waslu għal iktar polarizzazzjoni tas soċjetà. L-effetti dawn jeddu l-integrità tal-Unjoni Ewropej jiftħu l-bib għall korruzzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropej anki barra minna. Naħseb illi l-Unjoni Ewropea ħalset prezz ares minħabba l brexit il-ħolma tal independenza fil-Katalunja, eccetera. L-ideja tiegħi tal-, -tal fake news bħala fil-qalba, xaġa li fil-qalba tal-gwerra ibrida. Il-bqija dak li, eh, li xtaqt ngħidilkom sibuħ fil slide I finish with, the, with another ħa nikkonkludi biħsieb ieħor ta' Adlai Stevenson. U ninaqat miegħu billi ngħidu ejjew nitkellmu eh, bis-sens mal-poplu Amerikan. Grazzi. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, Grazzi ħafna. Grazzi għal dik l-introduzzjoni. Issa imis lil Professur Hendrix 10 minuti. Grazzi tal-istedentuni għal din il-prezentazzjoni jiena se nitkellem dwar l-ambjent illi eh, eh, huwa uh, propizju għal fake news ħalli niċċaraw ħaġa waħda l-ewwel jew nħarsu lejn is-suq tal-informazzjoni jew l-era tal-informazzjoni bħala suq tal-informazzjoni hemm ċerti karatteristiċi f'dan is-suq u nifhmu ħaġa waħda li Herbert Simon fl-1971 qal illi eh, l-attenzjoni tal-oħrajn hija importanti u din inti tittattira sabiex in-nies eh, jattirqaw jikkonsmaw l-informazzjoni. Issa l-informazzjoni għandha prezz Għalhekk issa inti trid illi tiġbed l-attenzjoni un mbagħad irid ikun hemm konċett demokratiku tal-mod kif tingħata l-attenzjoni, però l-attenzjoni ma titqassamx, mhux kulħadd jista' jagħti l-istess ammont ta' attenzjoni lill oħrajn. Le, l-attenzjoni titqassam skont is-seta jew telf ta' seta hemm ċerti gruppi kemm jekk aħna qed nitkellmu dwar eh, dawk li jagħtu informazzjoni fuq il-web jew individwi, presidenti, etc. li jiksbu l-akbar ammont ta' informazzjoni u l-oħrajn jiridu jiġġieldu l-attenzjoni li jibqa' meta nħarsu lejn il-fundamentalizmu tas-suq tal-snin 2000 fil-bidu tas-snin 2000 il-suq finanzjarju mhux stabbli se tasab l-istabilità tiegħu fejn l-aħjar prodotti jistgħu e, e, ikunu dawk il-prodotti li iktar jinbijaw. Imma aħna rajna li s-suq finanzjarju mhuwiex effiċjenti b'dak il-mod is-subprime loans jistgħu jeżistu għal tul ta' żmien u joħolqu kaos ħieħ Għallek minn dik il-perspettiva tista' tħares dejn il-fake news bħala prodott tal-informazzjoni ħażin, prodott ħażin. U la huwa is-suq mhuwiex effiċjenti u kollox hekk jindika irridu nifmu ħaġa li kull utent tal-medja soċjali fejn titqassam ħafna informazzjoni vera u le uh, gideb, fake news, eccetera, rridu nifmu xi ħaġa li l-koll inħossuna in uh, klienti tal-Facebook, għalmenu l-utenti tal-Facebook, imma ħna najdu lek aħna konna il-klienti tal-medja soċjali aħna ma fimniex il-modell li permezz tiegħu il-medja soċjali qed jagħmlu l-flus kif jaħdem dan. Trid l-utenti li joħorġu informazzjoni li utenti oħrajn jikkonsmaw hu dik l-attenzjoni li għandhom biħa lil dawk li qegħdin naħalsuha min hija taħallas salija dawk li jagħmlu r-riklami. Ġifieri aħna aħna sempliċement għaliex aħna utenti maħniex il-klijenti, aħna il-prodotti li qegħdin jintużaw. U dak huwa propju eh, eh ambjent eċċellenti sabiex tinħoloq il-fake news, għandna invażjoni ta' fake news u dan huwa dovut minħabba il-mod kif inhu maħluq u format is-suq tal-informazzjoni. X'inhi il-fake news? Ħansibu definizzjoni jekk aħna naċċettaw li hemm xi ħaġa li hija vera u oħra li mhijiex, nistgħu naċċettaw li hemm differenza bejn dak, eh, li hu veru u dak li mhux Anki da min jikdbu, min jikdeb jaf li hemm differenza bejn il-verità u l-gideb, għaliex inkella ma tistax tajt li persuna hija giddeba, għaliex giddib eh, huwa eh, giddib għaliex huwa jaf id-differenza bejn il-verità u il-gideb. Imma min jgħid il-ħmerijiet biex ngħidulhom hekk ma jifhimx id-distinzjoni bejn dak li huwa veru u dak li mhux. Eh, emmek tejjeb illi eh, għandu titlu li ma nistawx nirrepetu hawnhekk dik kienet ċajta provajt jiena ma somma nkomplu. Issa, il-punt huwa dan illi min juża il-ħmerijiet biex najdu l-omek huwa dak li ma jaċċettax distinzjoni bejn dak li huwa vera u dak li mhux. Tista' tħallat kollox flimkien, tuża l-affarijiet kif joġob lilek, kif jaqbel lilek, għal finijiet differenti u inti taħbi l-anijiet tiegħek forsi għal propaganda, għal flus, jew inkella sempliċement għal trolling għal fastidju, jiġifieri jista' jkun hemm inċentiv li wieħed jipproduċi l-fake news, imma hemm inċentiv finanzjarju għal ħolqien tal-fake news Andrews, għaliex joħlo qas u spettakolari għax ħaġa l n-nies jaqrawha. U rrid niddisappuntakom hawnhekk għaliex dak kollu li huwa minnu ma mhux bil-forsi sir virali u dak li sir virali mhux bil-forsi huwa minnu dan rajniħ kemm il-darba fl-aħħar 10 snin għalhekk hemm tipi differenti ta' kwalità ta' informazzjoni. Issa ħalli inħarsu lejn l-iskala tal-kwalità tal-informazzjoni. fil żona numru wieħed ikollok dak li huwa veru, fatti verifikati, fit-tieni dawk li huma eh, fatti li huma ftit imbabsin. Mhumiex gideb imma eh, wieħed eh, jażel ċerti elementi għalhekk hemm ħafna modi ta' kif wieħed jista' ibabas ċerti stqarrijiet skont it-tip ta' informazzjoni li inti trid lin-nies jagħtu każa forsi ikun hemm bosta elementi minn titażel dawk biss illi jaqblu lilek inti trid uh, eh, 10% eh, ta' nies li huma qiegħda jew 9% li mhux qed imorru x-xogħol. Imbagħad hemm dawk l-istqarrijiet li jistgħu jkunu minnhom jew gideb. mbagħad hemm fiż-żona tlieta il-gideb Hawnhekk dawn huma gideb għaliex huma inventati dawn moħliqin biex jikkontradixxu dak li huwa minnu għal xi raġuni. Mbagħad hemm dak li huma ngħidulhom il-ħmerijiet li bħalissa hija eh, eh, ngħidulhom ħmerijiet u hija xi ħaġa hija kelma aċċettata anke xjentifikament, wieħed jeqred dak li huwa veru, ma jiddistingwix bejn il-verità u l-gideb sabiex inti dak il jibqa' tużak kif jaqbel lilek. Mbagħad hemm il-fake news illi huma dawn l imsej sejħa ħmerijiet li jissimulaw il-ġurnalizmu u l-verità ma fil-fatt mhumiex hekk. U dawn jagħmilhom verament perikolużi għaliex jekk inti ma taċċettax id-distinzjoni bejn il-verità u l-gideb tista' tajt dak li trid sakemm dan dak li inti tajt jagħmel ħoss. U l-ħoss huwa importanti għaliex hemm studji illi juru juru biċ-ċar dokument eh, interessanti għall-aħħar illi wera illi waqt l-elezzjonijiet Amerikani fil-medja inħolqot ekosistema fejn wieħed seta jindirizza tip ta' nis b'mod li kien iżolat demografikament u waslu eh, messaġġi lil dawn in-nies kont dak li jridu eh, jisimaw. Tant bdew jgħidu dawn l-affarijiet b'mod spettakolari eh, illi bil-fors kellhom jagħtu kasom dawn l-aħbarijiet u hekk għal raġġara memx attenzjoni negattiva jew attenzjoni tajba, jew hemm attenzjoni jew memx u kulħadd jiġġielet għal din l-attenzjoni. U il-fake news hija ħaġa eċċellenti b'dan il-mod għaliex aħna jekk il-koll għandna biżejt informazzjoni biex nagħmlu deċiżjoni kwalifikata x'nagħmlu nħarsu lejn l-oħrajn ta' madwarna naraw huma x'inhuma jagħmlu. Aħna fl-Università ta' Copenhagen inna nistudjaw l-interfaċċa bejn l-informazzjoni bħala sinjali mill-pubbliku u mekkanizmi ta' psikoloġija soċjali min-naħa l-oħra. U dan huwa veru illi aħna dejjem konna suscettibbli għall-influenza mill-oħrajn. Din hija xi ħaġa li ma nbidlitx fl-flera tal-informazzjoni, anzi għadhom kif saru iktar b'saħħithom. Ġifieri bosta effetti differenti dawn l-affarijiet għadhom Mana u sejrin tajjeb fil-era tal-informazzjoni. Mbagħad tista' titkellem fuq il-fake news sabiex in-nies iħarsu lejn l-istess direzzjoni jew jużaw ir-raġunament moderat bl-istess mod u mill dik il-perspettiva għandna sitwazzjoni kompletament ġdida għaliex sar aċċettabbli li wieħed juża dak li nsejħulhom blue lies ġifirinti inti dana qed tajdu eh, għannom uh, tal-grupp, il-grupp li qed jagħmel dal-gideb aċċettabbli. U dana x'se jagħmel? Se jsaħħaħ il-polarizzazzjoni u l-effetti tal-echo chamber u l-identità tal-grupp sal-punt illi wieħed isir resistent, resistenti għal fatti. Tiftakru il-żewġ eh, ritratti Ehm, l-inaugurazzjoni ta' Obama u ta' Trump. 40% minn nies raw illi kien hemm nies iktar fil-inaugurazzjoni ta' Trump. Imma għar minn hekk 15% tal-votanti tal-Trump ħasbu illi eh, fin-nies fejn kien fir-ritratt fejn kien hemm inqas nies kien hemm inqas eh, nies minn dak illi kien hemm fl-2008. U dik hija dak li jiġri meta jkun hemm polarizzazzjoni massiva. Għalhekk inti tista' tħares lejn il-fake news bħala vettura biex eh, taqarraq bin-nies ta' ċertu punt fejn inti tista' tagħmel dak illi ma jitwemminx jitwemmen. Grazzi. Vielen herzlichen Dank und wir kommen jetzt zu Herrn Grazzi. Essa naddu al Professor Marchiori għal 10 minuti. Grazie. Search engines u manipolazzjoni tal-verità Hemm ħafna xnajdu u għandna xar minuti biss. Umbat wara il-ismiħ eh, tistaw tkellmuni privatament. Għaliex search engines, għaliex nistaw naħsbu illi eh, il-sors tal-fake news hija social biss Twitter u Facebook, imma le muxek, il search engines iva għandhom rwol l-ewwel net hija l-bib miftuħ għall-informazzjoni għandhom rwol li jiġi mill-analiżi tal-imġiba eh, tal-utenti li huwa komplementari għal social web. Hemm anki żona eh, ta' overlap imma e search engines u social networks huma differenti, jaħdmu fuq kanali differenzi. Kemm huwa importanti illi wieħed ikun fl-ewwel għaxar riżultati ta' search engine. Huwa verament importanti hemm bżonn li wieħed jidħol f'kompetizzjoni. Jekk jekk wieħed mhuwiex fl-ewwel post, nofs in-nies ma jarawkx għal daqstant. Nofs in-nies iħarsu lejn l-ewwel riżultat ta' search engine u ma jerġgħux ifittxu. Allora tlifna n-nofs l-ewwel tlieta jieħdu kważi tlet kwarti U allora jekk inti fl-ewwel tlieta ta' search f'Google wieħed jitlef tliet persuni, tliet eh, kwarti. Umbagħad jekk inti m'intix fl-ewwel 10 titlef il-95% għax pratikament ma teżistix. U ma teżistix allura jekk inti m'intix fl-ewwel 10 riżultati ta' Google. Tistgħu timmaġinaw l-effett amplifikat barra minnek għandu anki interazzjoni għawija mal-network soċjali. Hemm dak li ngħidu l-effett ta' rizonazzjoni. L-informazzjoni tmur lem u tiġi lura bejn search engine u social networks u illi ikomplu jespandu lil xulxin. Natikom eżempju sempliċi ta' rizonazzjoni illi ġraċi ftit sninilu. Kienem eh, nis li kienu għetifit ċu għal eh, fi search engine Lord Byron u fl-ewwel 10 riżultati eh, daħlu fir-riżultati ta' loba tal-futbol. U il-raġuni eh, kienet il-referi ta' din il-loba kien jismu Byron. Allora il- Allora il-riżultati ġew amplifikati u għamlu distorsjoni tar-riżultat Issa ħaġa oħra interessanti hija l-istratifikazzjoni tal-ħin meta nitkellmu fuq il-fake news nieħdu gost nisimgħu illi hija ħaġa li għadha kif ġrat illum eh, il-bieraħ. Le, hija parti mill-fenomenu globali li jista' tiġri b'mod differenti, per eżempju billi tagħmel stratifikazzjoni ta' żmien għaliex il-search engines ma jeħdux gost bil-bidliet ta' malajr huma jibżaw kważi. Allora, meta jkun hemm bidla ta' malajr, jippenalizzawha. Allora, jagħtu preċedenza lil dawk il-bidliet li jimxu bil-mod Eh, bidlit żgħar, eh, bidlit illi dumu ħafna u U allora la darba tkun talt fdin, tistan bat toħroċ il-fake news. Dan huwa fenomenu sottili. Eh, eżempju sempliċi ma viżibbli huwa Wikipedia. Wikipedia hija l-enċiklopedija tal-lum. Uh, Eh, eh, meta jis jajdu nis eh, rajta fu Wikipedia. Ija target primarju għax il-search engine di jibjatu priorità l-Wikipedia. Il-Wikipedia fil-fat edha flow ewwel tlieta rizultati, għalix? Eh, minn nis li jahzbu eh, li aħjar nisimaw minn Wikipedia għax għanda biex najdu għek kontrol soċjali, però mhux hekk huwa fenomenu soċjali bħal kwalunkwe network soċjali u huwa eh, target prinċipali ta' infiltrazzjoni ta' fake news, anki billi nużaw eh, teknika ta' stratifikazzjoni ta' żmien u nistaw nindaħlu anki fatti, fatti follows. Umbat hemm eh, eh, tistaw anki tfittxu Negapedia, illi għal versjoni negativa tal-Wikipedia. Imma biex naraw illi f'kull paġna ta' Wikipedia hemm ħafna battalja, ħafna gwerra. Fuq kull paġna hemm eh, hemm ġlida u, u dina hija riżultat ta' uh, ta', ta, ta din il-ġlida, ta' ġlida għal fake news, ta', ta l-informazzjoni li jridu jippubblikaw f'dik il-paġna. Imma eh, battalji eh, wara dak li naraw bħala informazzjoni, paġna ta' informazzjoni fil-Wikipedia. Allora ħaġa perikoluża hija illi huma ma jimxux b'mod lineari. jimxu eh, bċerti eh, li kun lineari, un wara valanga, eh, dizastru, eh, eh, ma tistax tuqqafa valanga, muħa tortaħat, hija l-istruttura tal- ta' dinja soċjali tana, id-dinja soċjali tana hija konnessa, hija super konnessa u dan jfisser l-informazzjoni taġġel, timxi b'mod maġġel, għax ekk aħna naħdmu u din hija ħaġa perikoluża ħafna, allura huwa kruċjali illi wieħed iwaqqaf il-fake news qabel ma jasal fit-threshold u jibda il-valanga. Il aħbar tajba hija illi wieħed jista' jagħmilha b'mod effettiv għax huwa faċli illi e, iwaqqafha fil-bidu imma la darba tkun telat sa threshold allura mbagħad ikun tard wisq <coughs> Irridu namlu prevenzjoni allura tal-informazzjoni sbaljata. Fejn aħna sejrin? Mhuwiex faċli għax nistaw nużaw l-analizi tal-evoluzzjoni, nistaw nħarsu lejn il-modeling, nistanaw nħarsu lejn l-amplifiers tal-kontenut, Google, Facebook, Twitter, eccetera, għabbażi Eh, tal-cost benefit ratio li jo kruċali u għaffaċ li naraw li situazzjoni dejjem sejra għallar għax il-cost benefit ratio għa kontra tana. Allora nista namel issa eh, starrijiet ta' soluzzjoni illi huma applikabli eh, b'mod ġenerali mhux bista' search engines. L-ewwel waħda hija li natu priorità għas sikurezza tal-kontenut. Imħabba propju għal cost benefit ratio dawn ma, ma jatux priorità għalihom għax il-kost benefit għadħulu għazbaljat irridu irridu irridu nġildu kontra tiegħu irridu nwaqfu l-informazzjoni fl ewel stadju għax wara threshold ma tikun tartwis, għallu irridu nafsu fuq dan. It-tieni e regola, trasperita, essa, il-search engines u anki il-content amplifiers huma jikmandaw fil-renju tal-informazzjoni. Aħna nejxu f'demokrazija u għanna eh, eh, għanna d-dinja tal-informazzjoni eh, illi jirrenjaw qed jgħidulna s-sikurtà irridu nipproteġġu l-algoritmi tagħna, s segreti tagħna għalina għax aħna kumpaniji, manki għalikom għax inkella e, jiġu l-kriminali u jisir u s-segriti tagħna. Dana mhux veru e, U jiġi provat li dan huwa żbaljat. Hija forma ta' trasparenza Il-trasparenza vera tfisser li aħna bħala soċjetà, bħala persuni għandu jkonna mod biex niskrutinizzaw x'qed jiġri f'din il-black box. U din hija ħaġa kritika. Eja, per eżempju, inti jaħseb qed tixrob eh, xarba. Forsi ir-riċetta eh, segreta tal-Coca-Cola miex eh, miex miex kulħadd mhux kulħadd jafa. Però inti tista tista tkun żgur li m'hemmx Eh, illi memx velenu fija għax hemm skrutinju possibbli nistgħu nispezzjonaw x'qed jiġri eh, eh, fil-produzzjoni fil-fabbrika tal-Coca-Cola nistgħu niċċekjaw minn fejn ġejja. U dina l-istess ħaġa għall-informazzjoni. Għandu ikollna l-possibilità li niverifikaw b'mod xira x'inhu għaddej għaliex l-informazzjoni huwa l-ikel tat-tielet millennju. Grazie. Ja, vielen herzlichen Dank für die... Grazie. Ta' dawn li stimoli interessanti. U anki tal-mistoqsiji, specialment, illi jippermettinna niftħu diskussjoni issa. Jina nitlob l-koordinaturi illi jieħdu il-mikrofonu mbagħad wara lil membri kollha. Sissa nista' nirringrazzja l-kellima għal dawn it-tlet prezentazzjonijiet tawna ħafna illuminazzjoni fuq ħafna punti. Imma nixtieq inkunna fin kif nistgħu namlu analiżi ta' din l-informazzjoni, speċjalment bil-libertà ta' opinjoni. Kif kif tisir din l-analiżi e, kienem kienem miktub li jem responsabli ma mux dejjem huwa ek jista' jkun hemm anki indirizzi folots. Ma jkunx hemm revizjoni. imma nishti inkunnaf naf illi kif nistaw aħna narfu u anki fis-social networks jiena nagħmel klik fuq il-like u dan mbagħad jiġi rafforzat u mbagħad jistgħu jiġu miżjuda opinjonijiet personali fuq dik il-like. Allora jiena nixtieq inkun naf dawn ir-realtajiet li jiġu perċepiti direttament, kif jiġu evalwati. Għaliex jiena naħseb li ħaġa hija vera għax jena nagħmel like fuqa u kif tista' ssir il-ġestjoni tal-auto evalwazzjoni. U mbagħad anki il-search engines fl-aħħar prezentazzjoni li għandhom ruol importanti ħafna. Allora jina nistaqsi kif nistaw aħna namlu regolamentazzjoni Google Tamel ranking li segwi algoritmi u aħna e, e, provajna e, nifmuhom dawn l-algoritmi biex nifmu anki jekk hemmx distorsjonijiet e, kompetizzjoni zleali kien hemm anki multi u sanzjonijiet. Allora jien nixtieq inkun naf kif nistgħu verament nirregolamentaw kif tista' ssir l-interazzjoni ma' dawn is-search engines anki billi billi namlu taħriċ għal ċittadini, għal konsumaturi. Eh, eh, Grazie. Silvia Costa, grazzi, grazzi għal prezentazzjonijiet, anki għal, dif differenti uh, fu Eh, l-informazzjonijiet u anki l spiegazzjonijiet li tajtuna eh, mm, mill-search engines u l-algoritmi u kif dan jista anki jiġi marbut ma' social networks eh, jiena forsi għandi mistoqsija da xejn waħda ġenwa, imma nistaw bekk ninfluenzaw il-poter politiku, il-poter pubbliku. Eh, anki fid-dinja internazzjonali nistaw ah, aħna nobligaw search changes li konem responsabilità differenti u raw li muma anki l-algoritmi li huma qed jużaw. Għax dan huwa il-problema eh, prinċipali hawnhekk. U mbagħad nixtieq inkun naf li jekk skont l-opinjoni tagħkom fuq naħa waħda hemm il-possibilità li nsaħħu il-ħsieb kritiku u nipruvaw anki eh, niġudikaw. Aħna nafu illi eh, hemm il-platforms li mhumiex biss hosting imma huma proattivi, dek daw għandhom xi responsabilità. Umbagħad eh, fuq is-social iktar ħaġa iktar komplikata. Hemm definizzjoni differenti ta' fake news. Imma aħna rridu nikkonvinċu eh, irridu naslu għal kampanja ta' noqqas ta' informazzjoni apposta. Hemm xi teorija fattibli illi nistaw aħna niġildu kontra tagħhom da biex naslu għal biex ikonna kodiċi ta' kondotta fuq kif għanna nġibu ruħna f'dan il-kas. Umbat hemm ukoll impatt li huwa mhuwiex biss fuq id-demokrazija u trasparenza tal-informazzjoni, imma anki et qed l-ura għal zminijiet pre-xjentifiċi, kważi tal kważi ta' ta' maġija. Hemm eh, uh, situazzjonijiet verament drammatiċi per eżempju fl-Italja kien hemm fuq l-informazzjoni kontra l-tlaqim eh, hemm informazzjoni xjentifika falsa li tajt apposta li tajt li l-tlaqim jagħmel ħażin. Eh, u isa qiegħda tfittex anki garanzija awtorità il-suġġett il suġġett tal kontroinformazzjoni biex najdu lajk eh, hija ħaġa li tafaxinani il-fatt li qed noħol informazzjoni li qed tiġġieled kontra informazzjoni vera. Grazzi. Il-ridu niddikostruixxu il-qafas tal-libertà, speċjalment Google, irridu e, eh, fakrom li m'għandhomx ikunu kattivi aħna irrid ikonna eh, regolamentazzjoni għal kapitalizmu digitali għax għanna qoddimna soċjetà kapitalista digitali. U rridu namlu l-istess ħaġa hawnhekk jekk irridu li l-demokrazija liberali eh, għandha tirbaħ ma, ma, ma ridux nidħlu fi ġlida ta' Trump, Putin, Ergo, Erdogan, Erdogan il-riskju għall-demokrazija liberali b'dawn il-monopolisti digitali hija verament kbira. Il-konsegwenzi fl-opinjoni tiegħi u jiena nixtieq nagħmlilkom mistoqsija għax hija verament eh, kwistjoni taħraq jekk għandux ikollna pjattaforma digitali pubblika li tkun regolata b'mod intelligenti u mhux imposta mill-istat Palma jiġri mill-broadcasting eh, pubbliku bregoli ċari u għanda tkun kontra eh, biex nkunu kontra il-monopoli privati amerikani. Umbat rajt fi New York Times li anki fi New York Times li jem amerikani li qed jitolbu li kunem regolamentazzjoni tal-artificial intelligence u anki tal-monopoli ġodda xuma kontra d-demokrazija. Jena inħoss li dawn kumpanijiet ġodda bħal Google u Facebook huma eh, kumpaniji ta' media ġodda u għandhom jiġu regolamentati għandna bżonn kondizjonijiet indaqs bejn il-kumpaniji antiki u dawk il-ġodda. Dana huwa dak li rridu nirregolamentaw fl-Unjoni Ewropea u rridu nagħmlu distinzjoni bejn ir-rwol attiv u r-rwol passiv bejnietom. Irridu naġixxu eh, il Signora Vestager, il-kommissarju tal-kompetizjoni, eh, eh, eh, tajt li rridu natuhom licenza biex kun jistoj operaw hawnhekk. U l-istess anki dawn il-uploads kulturali fuq il-pjattaformi. Il-pjattaformi għandhom ikunu responsabli u għandhom iħalsu lejn din licenza u għandhom jagħmlu ġestjoni publika u mux mod privat. Uh, Eh, mhux bħal ma jiġri fil-Ġermanja jridu jħallsu taxxi, jridu jħallsu liċenzi. Umbagħad <clears throat> mhux eh, eh, problema Ah, memx bżon li konna general filtering, mux problema għal-pirati, unbat kwistjonijiet tal-libertà tal-istampa, però kiridu defendu il-demokrasija, irrit ikonna trasparenza, għanna proġetti piloti fuq dan, u rridu naddu għal azzjoni politika, għax aħna eh, eh, leġislaturi europei u għemżon namluħda. Grazie. interessanti ħafna, kurċa Maltesi. Eh, il-politika ma tiħux sem għawnek u, u, importanti. Dina miex problema biz ta' social media. Il-lum, il-fake news, <clears throat> ixterdet kullimkien u daħlet anki fl-informazzjoni tradizjonali għax l-aħar media qed jagħti eh, eh, biex ngħidu jagħti la lill-gazzetti kollha hemm iktar fake news fuq il-gazzetti minn qabel. L-ewwel net hemm din l-idea din l-użanza li ma nagħmlux verifika tal-notizja. U dan huma importanti anki għall informazzjoni xjentifika. U dak li qed jiġri fil-medja tradizzjonali li hemm forum ta' kontroll hemm responsabilità legali illi fuq is-social media ma teżistix. U anki hemm kultura tal-pubbliku il-pubbliku u għamdorri jikonsidera il-medja tradizjonali mod differenti, kwalitativament. Fil-Germania, eh, eh, eh, hemm gazzetti li bijaw iktar minn oħrajn, imma il-pubbliku ġermanis jgħatu lil frankfurter per eżempju anke jekk tbiħinqas iktar uh, affidabilità. Uh, Fuq l-internet dana ma jġrix. Hemmhekk li ta' ħaġa importanti huwa kemm jirċevu kliks Uh, Hemm bżonn għal daqstant nedukaw il-pubbliku u fuq dan nixtiequ li tkun tatuna ideat għax mhuwiex faċli li aħna eh, eh nalmu l-medja. Hemm bżonn nintervjenu kif jgħid il-professor Markjuro fil-bidu għax dan u fatt ġdid ukoll jekk ma naħdmux fil-bidu fil-tixrid tal-fake news allura mbagħad kwalunkwe intervenzjoni e, ma mhux se jkollha l effett għax se tkun tard wisq. Aħna fuq dan qegħdin lura uh, per eżempju id-direttiva fuq l-e-commerce hija e, e, 16 sena wara żmien eh, l-e-commerce fl-2000 2005 żviluppat ħafna ma kien hemm l-ebda intervenzjoni. U jekk aħna, kif qalet Silvia Costa, nitkellmu fuq il-responsabilità eh, editoriali tal-pjattaformi u jgħiduna li hekk ngħidu hekk inkunu qegħdin nagħmlu ċensura. Imma nifhem milli hemm oġġezzjonijiet fuq dan, però hemm bżonn insibu bilanċ ħaġa hija ċensura u ħaġa oħra hija il-Far West fejn kulħadd jagħmel li jrid. Grazzi, issa naddu għal għal deputati oħra, għal żewġ minuti. Sì, għaver ġoli un poko tardi. Jina wasalt ftit tard, imma wasalt fil-ħin biex nisma l-sur Markjori li kien qed jitkellem dwar il-blue lies jekk mhux serja żball. Ah, kontinti, skużani. Eh, konċett eh, interessanti Eh, xinidi eh, eh, xinu ma dawn il-blue lines u daġġini f'moħħi fil-fat kienem per eżempju il-kampanja fil-Katalunja fejn għallu affarijiet li wara sirna nafu illi kienu folots, n-nies ħadda deċizjonijiet ħzina għax kienet irċevit ah, informazzjoni ħażina, imma xorta ħafrulhom Eh, interessanti ħafna dan il-konċett, forsi tista' tispjegali ftit iktar dwaru għaliex ifakkarni eżattament dak li ġara fil-Katalunja. Grazzi. Grazzi lilek. Surdimek. L-domanda li nixtieq nagħmel jiena hija min għandhom allura jkunu l-gwardjani tal-verità. U qed nagħmel din id-domanda għaliex il-fenomenu għalija fake news ma tistax taraħ bħala fenomenu fih nifsu ma tittaraħ ukoll f'kuntest iktar wiesa. Meta nitkellmu dwar awtoritajiet regolatorji, preċiżament għal xiex qed nirreferu. E, Jiġuni f'moħħi kodba li kiteb l-awtur Ingliż Peter Oborn. Peter Oborn kiteb kodba bħal The Rise of Political Lying, The Triumph of the Political Class, How Trump Thinks, verament How Trump Thinks hija daqsxejn omer. Eh, u eh, anki kotba oħra u rapporti oħra li huwa għamel. Għaliex qed ngħidlek għaliex illum anki fafna kampanji elettorali politiċi il sistema pereżempju ta' algoritms li evidentement hemm referenza lija fil-prezentazzjoni ta' Hendrix eh, tintuża wkoll f'dak il-kuntest. Hawnhekk saret ukoll diġà domanda u għacċenġ għas-sistema ta' servizzi pubbliċi, pereżempju servizzi pubbliċi ta' xandir li jridu jkunu protetti biex jagħtu l-informazzjoni korretta u sħiħa l pubbliku kollu. Idik parti mis-soluzzjoni x'salvagwardji se nagħmlu hemmhekk ukoll. Domanda oħra li marbuta ma' dan il-proċess kollu kif wieħed jorbod dak li qed jiġri fuq fake news anki ma' infiltrazzjoni xi kultant f'livell politiku internazzjonali Nisimgħu pereżempju dwar eh, l-akkużi uħut minnhom provati dwar li il russija tindaħal f'kampanja bħal Brexit ġewwa l-Ingilterra jew fil-kampanja elettorali tal-Istati Uniti tal-Amerika eh, jew anki f'kampanji oħrajn. U allura u jinħolqu trolling, u anki l-fake profiles. Mela, domanda tarġati iġer dak li bdejt bih. Min nistow tassew nafdaw bħala il-gwardjani u regolaturi tal-verità favur verament informazzjoni għal pubbliku kollu. Herzlichen Dank. Und jetzt... Grazie ħafna. Sojdrova. Ok. Za tej velmi zajma. Grazie ħafna. Għal prezentazzjoni tek interessanti. Neħu spont mill-mistoqsijiet dwar kif nindirizzaw dil-kwistjoni ta' ċensura. Nasib li huwa korrett li l-Parlament Ewropew jistaqsi fil-reviżjoni ta' direttiva fuq l-audiovisiv illi ċertu kontenut jitmeħħa. Li dawk <coughs> illi jmexxu l-pjattaformi neħħu il-hate speech, l-instrument għal radikalizzazzjoni, terrorizmu, u naħseb dan kollu huwa veru. Huwa veru illi qed kritika li dinja ċensura, eċċetra, ma naħseb dan nistgħu nindirizzawh Il-mistoqsija tiegħi hija din. Naħseb li għandna nitolbu illi dawk li jippubblikaw aħbarijiet e, l-awtori ta' dawn l-aħbarijiet ikunu verifikabbli. Jina, ma problema b'aħbarijiet skomdi, ma jekk ħadd jista' jitqis bħala responsabbli problema għandna libertà imma rrid ikollna responsabilità wkoll. Iġveri jiva, libertà tajba imma kulħadd irid ikun responsabbli għal dak li jikteb. Mela, issegwi mistoqsija loġika. ċertu kontenut anonimu għandux jitneħħa, jew ma jiġix publikat. Għaliex jekk jiġi publikat aħna ma nkunux f'pożizzjoni li nivverifikaw min qed jibgħat liema sinjali u kulħadd jista' jippubblika kollox u b'impunità. Vielen herzlichen Dank und zum Abschluss. Grazzi. Issu grammatika kif biex narqu darram. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Grazzi, diskussjoni interessanti ħafna dik tal-lum. Għajni u kollu, Signora President, għalix ġi organizzat b'għu mod possibli da' dibattitu, pero għandi kommenti issa, l-ewel net. Qed ninsew li miex ħaġa ġdida din tal-fake news, ħaġa li la magħna żmien twil. Eċa aktar xi la tiżistem minn daqs l umanitar fenomol ġdid nintensifikaw ruħom l-affarijiet diffiċli tiddistingwi il verità l-lum il-ġurnata. Kol-jum eh, niġu influenzati fil-ħajja ta' kol-jum tagħna, jena niftakar xi 30 40 sena ilu fl-Istati Uniti kien hemm trasmissjoni fejn eh, ġiet deskritta eh, minn min, min, min Orson Welles fil-fatt fejn għalli mi għaljeni invadew New York. Ovvjament Ama sħiħ imma kienet ċajta, ma mux fake news di kienet allura issa tini punt. Smajt b'interess il-klassifikazzjoni u eh, il-punti li semmejt, u taħt fake news, pero jina impoġġi l-affarijiet kemm xejn differenti fuq il-klassifikazzjoni. Iġa illi faċilment tista' tparaguna jew le. Fuq Google naraw illi Meta? Eh, Tuffiħa titla fuq jew li s sfelana nafu għal risposta, pero xi kultant ikollok ejjun ta' formazzjoni varji, sabiex tkun taf eh, il-limi l-aħbar falsa, ħaġa li wkoll hija moda biex najdu l illum il-ġurnata, meta jkun hemm dan il-fastidju sessuali. Diffiċli tipprova li dan sar għal stant klassifikazzjoni tista' tkun dik li naraw kemm hu faċli turi aħbar x'fake news jew le. Dan jisinta jindikanna l-affarijiet aħjar għax ninsabu f'fażi fejn diskriva aħjar il-fenomenu. Imma fl-aħħar mill-aħħar Mħuġer marru li li minn dan. Aħjar ikonna klassifikazzjoni iktar ċara. <clears throat> dan nifmuħ fil-kommissjoni. Minn għal-mod għal-daqstant niddeterminaw aħbar u xfalsew Grazie. Grazzi. <coughs> <coughs> <coughs> nilqa grupp ta' persuni qed iżuruna llum huma grupp ta' interns fil fat mid-direttorat ta' traduzzjoni nilqakom fosna nittama li ġa tal-imtu ħafna. Il-Kommissjoni għal żewġ minuti issa. Imbagħad immorru lura għall-esperti tagħna. Grazzi. Jekk jogħġbok. Grazzi. Tal-istedintuna sabiex l-intervjenu fil-qosor fuq dan id-dibattitu interessanti. l idea li ħarġu mill-interventi bari kemm l-esperti kif ukoll minn membri tal-Parlament Ewropew huma interessanti ħafna u importanti għal kummissjoni partikolarment issa illi il komissarju Gabriel ħabbar inizjattiva sabiex nindirizzaw il-kwistjoni tal-fake news. Il-ġemar ħabret konsultazzjoni pubblika li se tkun miftuħa sal-bidu ta' frar kif ukoll miftuħa issa fil-fatt kulħadd. Kwaħt jistati l-opinjoni tiegħu mbagħad il-ħolqien ta' grupp ta' livell illi rifletti b'mod proporzjonali l-elementi differenti illi ma parti mill problema imma wkoll forsi parti mill soluzzjoni għal fenomenu grupp ta' livelloli illi jirrippreżenta b'mod bilanċat id-dinja tal-pjattaformi, tal-medja, tal-akkademja, tal-riċerka u d-dinja ġurnalistika kif ukoll l-organizzazzjoni tas soċjetà ċivili li għandhom rwol importanti xi għaddu fil-kuntest. Għalissa qed nisimgħu nridu nifhmu aħjar kif il-fenomenu qed ifassa l-opinjoni pubblika mod negattiv u l-ħsara mill-fenomenu Eh, jisemma ħafna fid-dibattiti. U dan juri li hemm bżonn ta' azzjoni. ċertu miri u maċari, anka fl-imħoħ tal-komissari, pal trasparenza, viżibilità ta' kontenut tajjeb, algoritmi, u l-mod kif jiġi ranked l-informazzjoni, kif ukoll it-trasparenza u il-flus li xi kultant jappoġġaw disseminazzjoni ta' daw l-aħbarijiet folot. Naqaf hawnhekk kazzoġ żewġ minuti kelli. Grazzi ħafna għal dik l-informazzjoni. Ovvjament din opportunità sabiex il-Parlament jitgħallem naħseb dak minut li l kommissjoni wkoll. Indur l-ura sal-esperti tagħna. Mhux kollha jridu jwieġba l-mistoqsijiet kollha. Forsi jażlu l-mistoqsijiet li jixtiequ jwieġbu sabiex imduhom il-kelma għal żewġ minuti jew tlieta kull wieħed. Fil-qosor u konċentra fuq l-affarijiet li tixtiequ twieġbu. Min jixtieq jibda? Okay, bitte. <laughs> Sorry, yes. Um, It's, it's a pity where too many questions and so, so little time. Diffiċli twieġeb żminek qasir. Iva, konsiderazzjoni interessanti. Tista' tagħmel sommari f'żewġ kelmiet fil-fatt. Meta titkellem l-arudjenzi sta jkollok huma tfal żgħar. Għax jistaqsu għalfej U iktar importanti minn hekk għalfejn le. U tal-biża di. Ħafna affarijiet ngħidu bħala ovvji ma le. Aħna għandna tendenza ngħixu f'soċjetà stratifikata, jiġifieri hemm ċertu inerzja. Inerzja klassika l-bidla. Xi fisser dan konkretament? Algoritmi, per eżempju, propagazzjoni ta' aħbarijiet folot. Iżda xi ħaġa li ma sanu xejn fuqha. Imma huwa l-internet, il-web hekk jaħdem, imma le. Il-web ma ħdimx hekk. Aħna nħadmuh dan il-mod. Imma nistgħu niblu l-affarijiet. Sempliċi hux. li ntaffu il-firxa ta' aħbarijiet follot. Mux għannajt ċensura, ġala darba t-ċensura tħassar xaħġa u tidħol f'territorju ktar wisa. ċensura tfisser il-meħik, ma tkun tista' tgħid xejn, imma amplifikazzjoni hija differenti. Jiena ma namplifikax l-affarijiet <clears throat> m'għandux xaqsam xejn ma' ċensura. kolħat jista' jiġi amplifikat dak li jgħid ma mux libertà din hija stupidità. Il-web ma nix maħlu għal dit tip ta' sitwazzjoni. L-internet, per eżempju, nifsu. Għalfejn għanna dawn il-hackers u problemi ta' sigurta għaliex inizjalment l-internet bidel għal ambjent sigur militari mbagħad infilex fost il-pubbliku. Ir-regoli nbidlu u issa qed nibdlu l-protokoll tal-internet biex l-internet ikun sigur. L-istess bil-renju tal-informazzjoni l-web beda b'tali mod kien hemm ftit nies jaġixxu fuq l-informazzjoni ma kienx problemi ta' aħbarijiet fola sax biss kienu aħbarijiet. Issa għandna il problema Is-soluzzjoni ideali hija għalfejn le ibdel il-modell u tiċċensurax. Prevjeni amplifikazzjoni u mhux tħassar u taqaf il lassa tal-ċensura. So I have about two minutes to answer very important. Mela, żewġ minuti biex nwieġeb mistoqsit importanti, sfida se tkun di, mela. Iprova tliet minuti. Jekk huwa press, jidher press, għandu riħata press huwa press. Google oħrajn qed jeditjaw għandhom standards. Anka għal mita soċjali m'hemmx eh, kelma ħilsa kompletament. Dan l-argument tal-libertà tal-espressjoni ikun ksur jekk ma tkunx tista' toħroġ tajt li għandek tajt fuq Facebook imma tagħmel blog personali u dażek, L-editing jeżisti. Li kont l-Unjoni Ewropea mmur e u dim l-OECD, ġnus maquda, u għattur oħrajn il-World Economic Forum, u najdu li din hija problema daqs tal-klima, diżugwaljanza, semmi xi trid għajdu l-om intom edituri ta' ġenziji gbar, dak li intom, kif se tipproċedu ta' ministraw dan? Għanna żewġ biljun ġurnalista liberi, din mhix problema tagħna, ma tagħkom indirizzawa. Intom għandkom is-saħħa hawnhekk. Mhux xi ħadd arbitrarju intom Bejn komu, NGOs hemm saħħa kbira, użaw din is-saħħa. Ħadd ma jwaqafkom, u anke kintom liberali xakax t-regolaw l-affarijiet għal xissuq mhux effiċenti. U jekk ma tirregolawx, se jkollna suq zbilanċat bejn id-desperados li jgħidu dak li jridu u eh, l-press scale li ma jistawx jgħidu li jridu għalli ċirdu jobdu standards ta' ġurnalizmu. U dawn huma kriterji stretti. U kif qegħdin fiż-żifna, li kont flokom għat titolbu dwar bilanċ fuq veritarjetà ta' informazzjoni ħaqraw il-prinċipi tal-eċċellenza fil-qasam skont l-Assoċjazzjoni Amerikana ta' Ġurnalisti. Għax ma tużawx l-Established Press u parti mill-gateways u tużaw xjentisti għal-bqija. Ħadmu din l-odda fuq il-Blue Lie u psikoloġija wara dan. psikologija soċjali la teżisti għal żmien Issa, edha fuq l-speeding. Literalment, u anke fis-sens enfatiku. Dal-fenomeni, blue lies u oħrajn eh, fejn inti tibdla tibdel il-dak li temmen u mux naġir jidħol fuq problemi ta' kif taħd jaħdmu il-dinamiċi fi grupp. U kol l-Unjoni Ewropea nibda fuq flus biex kien hemm studji fuq il-psikoloġija soċjali eh, online u fl-aħħar punt l-ħabarit folot ilhom jeżistu kemm jeżisti l-bniedem il-proliferazzjoni hija ġdida, ħaġa li ma rajniex qabel u għadna parti minn tal-esperiment soċjali minn dan ir-rigward <clears throat> u jahbar għal kulħadd l-aħbar, imma ħanres argument. L-idea tal-pjattaforma ta' Google, Facebook hija pjattaforma ħilsa fejtajt li trid le, le, assolutament għax ma tużawx istess argument u tajdu li jintom editors in chief ta' pittaformi portanti sabqaw sejrin intom u koll. Vielen herzlichen Dank. Grazie. Mikrofon għal-kelim. Naqsam il-problema zoċ partijiet l-ewwel net informazzjoni, it tini ġeopolitika. l-akkumulazzjoni, prefazzjoni ta' informazzjoni li diskutew il-kollegi titratta l-ewwel parti. U naħseb li l-problema bejtu ieħor nistgħu insolvuha. It-ħassib tiegħi marbut mat-tieni parti però għaliex l-aħbarijiet folot fuq l-internet meta jkunu motivati politikament, meta għandek setat qawwija li jappoġġaw u jinvestu f'aħbarijiet folot se jsibu siti ġodda u personi eh, illi jimmultiplikaw daw l folot. Jina rajt fil-Bulgarija, kull jom naraw ideja ġodda kif l folot jiġu disseminati. Il-problema hi, tini problema, jikem xejn aktar diffiċli u minix tant ottimist fuqa. Għalix l-aħbarijiet folot sens politiku, jopponu identitajiet reliġjużi etniċi oħrajn kontra l-verità. U minn dawk il-persuni li jaqsmu ċertu twemmin li ma parti minn grupp etniku sabiex jifmu li dawna kontra l-identità tagħhom huwa diffiċli. Din hija diffikultà kbira u għalhekk naħseb illi xi ħaġa trid tinbidel fil-mod kif talmu il-politika fl-universitajiet. 20 sena ilu, bdejt kors non-public politics minnaħa kif emil non-publiku sta jintuża għal raġunijiet pubbliċi u minnaħa l-oħra kif forms pubbliċi jistaw jintużaw għal raġunijiet non-pubbliċi. Nista nara illi hemm xejriet pożittivi f'xi joqsma u persuni interessati fil-informa politics. Fejn nitkellmu f'kontest iktar wiesa jekk inħarsu lejn il-politika ta' pragun tista' tara dan huwa limitat fih dan il-proċeduri, aspetti istituzzjonali tal-politika u dak kollu li jitratta il-struttura tal-politika aħbarit folots, li ma politiċi żaw il-bqija. Jekk ma nagħmlux dan, nistgħu naslu għal eċċellenza fil-ġurnalizmu xibbadni oħra, ma mhux faċilment fil-vant tal-Ewropa, b'nadi oħra fid-dinja. L-unika mod kif tallem in-nies mhux tgħidilhom x'inhu ġurnalizmu tajjeb u ħażin, imma tallimhom kif jinterpretaw dan u jiddeċifraw immedjatament la naħari ta' sors oriġinali xinu. U naħseb ninsabu fil-bidunet tal-proċess, grazzi. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diese erste, wie ich finde. Grazie ħafna għal dawk it-tweġibiet. Round eh, interessanti, um anqal. Issa niġu għattini round. Għanna mistidna ġew mil bot Solda Skelakis, eh, professur MIT, u se jitkellem dwar l-approċċi xjentifiċi sabiex nidentifikaw nindirizzaw għabarit folot, xem disponibli u x'memx disponibli. Għanna wkoll is-Sinjura Schwarz illi taħdem għal organizzazzjoni li jisima Collective bbażata f'Berlin illi titratta li verifikar tal-ħabrit folots u sket titkellimna skont il-formazzjoni prattika li ltaqat magħha, l-esperjenzi prattiċi ta' xwet jista' jagħmel sabiex jara xi ħaġa x'aħbar falsa jew le. Nagħti l-kelma lill professur l-ewwel għala xer minuti. Uh, thank you very much. Uh, Grazzi. Warnof sinar it-tajjeb il-kulħat. Mela dan il-suġġett tal-fake news huwa verament interessanti. Waħda mir-raġunijiet hija li m'hemmx eh, definizzjoni ċara ta' xi kostitwixxi fake news diffiċli li wieħed joroġ definizzjoni mela ma jidħol diskussjoni filosofika dwar x'inhu x'inhu mal-fatti, x'inhi għall-verità, eċetera. Imma definizzjoni għal finijiet tagħna hija li l-fake news huwa rappreżentazzjoni żbaljata eh, ta' xi ħaġa li seħħet verament u li dan l-iżball isir apposta biex ngħidu hekk l-informazzjoni tingħata b'mod żbaljat apposta, jiġifieri Bat hemm u koll l-informazzjoni vintata sabiex tinganna l-udjenza. Pero il-fake news mi ħaġa li feġġet issa ila mana. L-aspett kruċjali ta' dak li qed niddiskutu llum huwa l-element liħor tal-fake news, jiġifieri il-mod kif dan jixteret. Id-definizzjoni tal-fake news għandha tinkludi wkoll il-mod kif din tinxteret u eh, għanna niddeskrivu il-promozzjoni orkestrata tal-artikli b'tali mod li jider li l-promozzjoni tagħhom saret minn persuni ta' veru miflok minn xi kampanja sabiex eh, tiġi promossa aħbar partikolari għalhekk jekk xi ħaġa tkun tidher li hija promossa minn nies ta' veru minflok ma tkun xi ħaġa ehm, kalkulata u manuvrata eh, iktar tikkonvinċi nies. Ma mela issa jiena se nkellimkom dwar it-tixrid tal-fake news u nkellimkom ukoll dwar approċċi tekniċi dwar kif wieħed jista' jinduna bihom u jiġġieled kontra tagħhom għalek l-accounts eh, folots tal-social network jgħinu il-firxa tal-fake news. Hemm il-social bots illi jintużaw biex il-fake news eh, ikun hemm il-likes salija u eh, tiġi maqsuma mal-oħrajn u bekk tinfirex bot huwa program tal-computer leader palli kiku huwa persuna vera ta' veru u jinteraġixxi fuq in-netwerk soċjali. Il-lan tal-click forms u tal-bots ta' din l-aħbar huwa li jużaw l-algoritmi ta' Facebook, Twitter, u li jużaw pjattaformi ta', ta tfittxija, eċetera, biex jiddeċiedu li ma' informazzjoni tingħata priorità u il-mod kif jitrattaw din daw l-algoritmi sabiex biċċa fake news tintider isa ġdida u saħan sitra eh, titwemmen u tintuża. Jiġifieri dawn l-accounts tal-social bots u tal-fake news isiru issibhom fuq il-social networks, eh, forsi mhux fil-qalba tagħhom imma sibhom hemm u dan ifisser illi ma tantx huma konnessi ma utenti leġittimi u reali u għalhekk huwa iktar diffiċli għalihom biex il-ġelu eh, il, il, persuna ta' veru biex tajt li joġobba dak li oġbu il-bot u jekk wieħed ħallas iktar jista' jixtri wkoll fuq id-dark web eh, ċertu impenn engagement minn dan l-account li jkunu użati ħafna jew eh, li huma konnessi tajjeb sabiex eh, jagħmlu like għal kontenut tiegħek U għalhekk huwa tant diffiċli illi il-fake news eh, eh, tinduna bih għaliex jekk ikun hemm persuna illi tkun edha eh, tajt li joġobba l-kontenut tiegħek wieħed jista jaħseb illi din hija fil fatt persuna reali meta ma tkunx persuna reali. Dana huwa sforz min-naħa tiegħi ta' kif uh, jinfirex il-fake news. Kif għattilkom qabel il-fake news titħol fin-netwerk soċjali minn ximkien, xi xaq li jkun hemm ximkien, u la darba tasal għand l-udjenza ikun hemm ċertu kliem jew ċertu kontenut jew titli illi jistgħu waslu għal iktar kliks. Ikun hemm dawn l-eyeballs mill-udjenza u mbagħad ikun hemm bosta kliks u eh, l-impen l engagement eh, jolli il-numru ta' persuni li ta' parsi jaħsbu li huwa good content, kontenut tajjeb, u dan jwassal l iktar nies li jaraw, iktar uh, engagement soċjali, etc. U hekk imbagħad il-fake news issir iktar popolari. Bekk ukoll mbagħad ikun hemm aktar tħul mir-riklamar u permezz tal-kontenut tagħhom jistgħu jinfluwenzaw ideoloġiji politiċi u eh, jistaw waslu għal biex tinħol issir protesta, eh, jinfluenzaw il-riżultati tal-elezzjonijiet, etc. Issa, kif nistaw nindunaw bil-fake news? Eh, mish ħaġa faċli xejn u mish faċli laqas għal dawk li huma imħarġa biex jagħmlu dan. Sfortunatament, Pala riżultat ta' dan, palissa mhuwiex possibbli illi teknikament ikollok riżultati preċiżi fil-tfittxija tal-fake news Dan huwa biċċa biċċa xogħol diffiċli ħafna li hija marbuta ma' lajn tal-fake news, l-story ta' il-qari wkoll ta' artikli oħrajn li jkun wasal wassal għaliha dan il-fake news, il-mod kif qed jintuża titli, l-kwalità tal-lingwa, elementi oħrajn tal-artiklu nnifsu anki artikli oħrajn fuq l-istess suġġett illi ikunu inkidbu jew ħarġu minn ejjun affidabli. Ma nafux eżattament xifissru dawn, imma illi wieħed eh, jisib teknoloġiji biex jinduna bil-fake news. Hemm bosta, hemm sentiment, hemm il-grammatika, lingwa, sinjali, eccetera għallek mux possibli bi teknoloġija li għanna bħalissa biex nindunaw bil-fake news, pero teknoloġija tista' tejna fil-verifika tal-fatti hemm teknoloġija li tejna nanalizzaw artiklu u nistaw inqablu il-korp il tal-artiklu ma' titlu, naraw il-grammatika il x'kienet il-kwalità tas sintassi, naraw il-lingwaġġ li jintużaw, l-analiżi tas sentimenti, ġifiri bosta odot Dana sabiex issir analiżi tal-kontenut tal-artiklu. Mbagħad hemm ukoll teknoloġija jien tilkom x'jagħmel biċċa aħbar aħbar falsa, fake news, mhix biss kwestjoni tal-kontenut imma l-mod kif din tinfirex. Dan huwa importanti wkoll hemm approċċi algoritmiċi li jgħinuna nifmu xejriet u patterns ta' uh, użu ta' social bots. Jekk inti tara uh, aħbar li qed tidħol minn kantuniera ta' social network dana jista' jindika um, accounts followed u algoritmi li qed jintużaw biex wieħed jara jekk hemmx Uh, social bot u uh, engagement minnaħa ta' fake news. Huwa importanti illi aħna nattakaw niġġieldu kontra l-firxa tal-fake news fil-lajn fil minn ras il-lajn u eh, dan rridu nagħmluh permezz ta' teknoloġija sabiex il-fake news jinfirex mod inqas eh, faċli nistaw il-naqsu l-firxa tal-fake news u anki l-fat li l-fake news jirrendi tant għalix wara kollox dan u għalan jew wieħed mill-għanijiet hemm eh, websites li jintużaw bħala pjattaformi għal reklamar u qed isiru bidliet fis search engine sabiex eh, kontenuti li mhux affidabbli ma jingħatax priorità. U eh, hemm ukoll mbagħad il-possibilità li accounts li huma abbużivi jiġu jew sospiżi jew inkella imneħħija ġifiri waqt li inti qed taqra il-fake news il-possibilità illi persuna li qiegħda taqra dan il-fake news tagħmel sinjal illi din tista' tkun Eh, eh, aħbar falsa. Dan jrid isir b'intelligenza sabiex l-utenti mhux sempliċement jagħmlu sinjal ma' ġemp aħbar li huma ma jaqblux magħha mhux għax verament tkun fake news. Wikipedia tista' sservi ta' ispirazzjoni dwar kif il-funzjonalità tax xjenza tista' tkun implementata. Anke li wieħed jagħmel sinjali li artiklu huwa kontroversjali per kif jista' jsir fil-Wikipedia jista' jagħmel ħafna sabiex il-arrej ta' dak l-artiklu eh, ma jqis li dik il- eh, dik l-aħbar jew dak l-artiklu huwa fake news. Mbagħad hemm ukoll kredibilità tal-source u hemm mekkaniżmi li jgħinuna nagħmlu differenza bejn ejjuna fi u dawk li mhumiex. M'hemmx bil universali dwar liema ejjun tal-aħbarijiet huma fidabli u liema mhumiex għaliex eh, dan ovvjament jiddependi minn l-2000 xaqilbu politikament u minn qed jagħmel il-ġudizzju. Fl-Istati Uniti, pereżempju New York Times hija meqjusa mhix affidabbli minn bosta Repubblikani u l-istess japplika illi eh, gazzetti oħrajn huma meqjusin eh, mhux affidabbli mill-demokratiċi. Mil imma dawn għalmenu huma gazzetti jew ejjuni li ilhom jeżistu għal bosta snin u għal daqstant nistgħu ngħidu li huma pjuttost affidabbli. Imma dawn lejjun huma eh, għandhom ċiklu qasira l-ek huwa faċli li wieħed jinduna bihom, pereżempju jekk il-fake news hija kienet teżisti l-bieraħ u ma diġ teżisti llum, faċilment li wieħed jinduna eh, x'kienet u wista eh, wieħed joħloq bħala eh, rating ta' kredibilità bħal jelp ġifiri hemm approċċi teknoloġiċi sabiex aħna nkejlu l-affidabilità tas source u rrit nagħlaq dan l-aħħar punt jiġifieri li l-lin minn eh, diskussjoni fuq it-teknoloġija u mezzi kif wieħed jista' jindirizza dil problema fuq il-livell tat-teknoloġija aħna nistgħu nwaqfu l firxa tal-fake news billi nedukaw in-nies li lin milli eh, nużaw il-perċezzjonijiet li huma standard imma Eh, għandu jkun ċertu livell ta' litterizmu sabiex dak li jkun illi eh, jkun qed jaqra il-fake news għandu ikollu ċertu għarfien u ċertu informazzjoni diġa' sabiex jinduna illi din hija fil-fatt fake news. Per eżempju, l-bniedem huwa Eh, mallem illi ma jafdax dak kollu li jara fil-reklami, e allura issa dak l-istess mod jista' japplika wkoll għal fake news. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti illi l-utenti tal-internet ikunu edukati imħarġa dwar kif jaħdmu is-search engines, kif tista' tkun manipulata t-teknoloġija u bekk naħseb inkunu eh, ħadna passi kbar biex innaqsu il-problema. Grazzi. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt zwar gelernt, dass... Grazie, Hafna. Għadna kif eh, smajna li t-teknoloġija tista' tgħinna nidentifikaw il-fake news imma li fl-aħħar mill-aħħar xorta se jkollna bon intervent mill-bniedem. Is-Sinjura Schwarz issa. Grazzi ħafna jiena se nitkellem dwar il-fact checking Eh, li eh, eħt jetz li jiġifieri veru issa aħna eh, nħlaqna minn korrektiv tanna biex niz fact checking hija xi ħaġa li twaqfet fl-2014 jiġifieri għadha ġdida għandna bosta odot ta' monitorat li aħna nużawhom u aħna dawn nużawhom biex nimonitorjaw u niċċertifikaw kontenut fuq il-medja soċjali fil-fat taħna edin nużaw dak li kienu odo ta' uh, ta' marketing. Aħna dawn l-odot nużawhom biex eh, nikontradixxu eh, sqarrijiet folots mill-politikanti u anki atturi oħrajn attivi fil-medja soċjali. Korrektiv hija l-unika msieħeb tal-Facebook eh, f'dan il-qasam fil-Ġermanja. Jiġifieri aħna nimmonitorjaw il-posts fuq Facebook għalissa huma l-artikli biss li jistgħu jiġu reġistrati nispjegalkom is-sitwazzjoni fil-Ġermanja f'aktar dettal iktar tard. Din hija waħda mill-problemi fil-fatt li għalissa nistgħu naħdmu biss fuq l-artikli teams kollha li kooperaw mal-Facebook problem oħra li għandna u li memx trasparenza aħna ma nafux kemm ikun hemm sinjali fuq eh, eh, ċertu kontenut, eccetera. U kif għattilkom aħna l-uniku imsieħeb fil-Ġermanja eh, hemm bżonn ta' aktar sabiex dan ix-xogħol ikun jista' jsir sew. Jiena daħalt eh, eh, slide falsa fil-prezentazzjoni tiegħi naħseb indunajtu bija qabel l-aħħar elezzjonijiet illi kellna fil-Ġermanja. Aħna saħħaħna tim tagħna ħdimna ma' bosta studenti illi kellhom kors ta' taħriġ ta' ġimgħa fejn aħna rejnijom kif jużaw l-odot tagħna bosta eh, tekniċi għal verifika tal-fatti u għal tleġġimat aħna publikajna newsletter li batnija fil-newsrooms u l-individwi u kol persuni individuali. Ta' kuljum aħna uh, konna nipublikaw il-fact checks sabiex ninformaw lil kollegi oħrajn li qegħdin jaħdmu fil-medja dwar informazzjoni żbaljata fil-medja soċjali publikajna 77 artiklu u l-biċċa l-kbira minnhom jiġifieri 46 kienu eżempji ta' um, verifiki ta' affarijiet li qalu l-politikanti li ma kinux minnhom, u mbagħad il-31 l-oħra kienu analiżi, eċetera. X'tallimna minn dan il-proċess? Huwa illi huwa proċess pjuttost faċli illi wieħed jallem numru kbir ta' nies kif jużaw dawn l-odot turihom kif jaħdmu sabiex inti ma jkollokx għalfej toqgħod toħloq tim ġdid huwa eh, faċli li wieħed ikollu aċċess għal firxa kbira ta' għodot imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tuża ftit minnhom biss. Tallimna wkoll illi il-komunità hija importanti aħna l-qegħdin nagħmlu l-fact checks fuq ċerti uh, elementi ta' social media ma nistgħux niċċekkjaw kollox għaliex qed jiġru qed jiġri minn kollox fil-gruppi magħluqin fuq il-Facebook, eċċetera. Għalhekk jekk aħna kieku aħna ma nistawx inserħu fuq komunità organizzata ma jkonna aċċess għall-ebda tip ta' informazzjoni. Aħna ippubblikajna l-artikli, nippubblikajna l-artikli tagħna permezz ta' newsletter, imma anki fuq il-social media. Aħna rridu nużaw media oħra biex nimmultiplikaw l-effett ta' dak li qegħdin nagħmlu. Imma għalissa l-artikli tagħna għadhom ma ħarġux fuq il-Facebook, għalla volja għandna din il-possibilità, fuq is il suġġetti illi ħdimna fuqhom ħafna għandhom xaqsmu mal-politika l-immigrazzjoni u l-azil u eh, inqas eh, aspetti oħrajn waqsma oħra ta' politika fil-fema tiegħi ħaġa illi ma tantx sar fact-checking fuq hija huma kwistjonijiet li jirrigwardaw is-saħħa ma hemmx Eh, min waqqa u giddeb informazzjoni falsa fuq il-saħħa. Per eżempju, situazzjoni ta' breaking news, eh, terrorizmu, eh, Eh, diżastri dizastri naturali, uh, Twitter u social box, box, bots illi eh, uh, illi din il-fake news timmultiplika ruħa u tinfirex iktar. Imma fil-Ġermanja ma tantx jużaw it-Twitter, imma Twitter tista' tużaħ sabiex tilħaq il-ġurnalisti um, per eżempju ritratti u uh, uh avvizi dwar nies nieqsa u uh, din tintuża tinġabbar mill-medja u mbagħad dawn iqasmuha malajr. Din uh, il- uh, dan il-fake news kienet diġà uh, realtà fil-Ġermanja qabel ma bdejna nisimgħu tant fuq il-fake news bħalissa pereżempju fl-2015 uh, dawk ir refugġati il li waslu uh, eh, etc. kien hemm bosta elementi ta' fake news dak iż-żmien ukoll u naħseb li reazzjoni tal-medja waslet tard Äh, fake News Webseiten tatsächlich, auf denen nur Falschmeldungen verbreitet werden. Es gibt in Deutschland. Aħna fil-Germania ma taqanna ftit news sites äh, tal hemm ftit websites alternattivi fejn xi kultant ikun hemm äh, elementi ta' fake news, pero dawn jirrapportaw b'mod selettiv ħafna. Aħna ġi kultant naraw eżempji ta' ritratti u videos Per eżempju, rajna grupp ta' 20 ruħ illi kienu għadin fuq uh, eh, tram Stop Leipzig u dana kien prova, kim sejħa prova tal-islamizzazzjoni tal-Ġermanja. Bat wara sirna nafu illi dawn ma kienux musulmani imman insara mill-Eritrea. Madana kollu il-video rawħ 12.000 fruħ indbat 12.000 darba f-situazzjoni li ma kienieċ rilevanti għal kontest u anki dokumenti folots illi um, ġew fotografati un bat qasmu fuq l-internet dak illi għanna nieqes u dak li kiku jgħina ħafna hija aktar trasparenza għaliex hija waħda mill-elementi essenzjali għal fact checking ġifiri għanna bżon ta' iktar data mill-pjattaformi sabiex nkunu nafu kemm edha tinqasam din l-informazzjoni kemm edha tiġi imxerda u kif l-ewwel nies illi eh, irċevew il-fake news oriġinali kif ġew ikkontattjati dawn. kultant la darba il-polizija jew entitajiet pubbliċi jew uffiċjali oħrajn ikunu eh, jinvolvu ruhom huwa diffiċli wieħed imbagħad jikseb sqarrija kultant tistenna xi jiem hemm minn ikun sema min ikun sema fuq il-fake news, mbagħad eh, issir ikun eh, waħbarijiet odma sakemm eh, jasal għand ċerti nies. Iktar ma, nindirizzaw il-fake news malajr, iktar faċli illi inti xejjen l-effett tiegħu. Jeżistu wkoll differenzi reġjonali għandna networks fil-Ġermanja, li wkoll taw informazzjoni żbaljata lill ġurnalisti barranin u anke f'kuntest falsa l hemm ċirkostanzi differenti, sitwazzjonijiet differenti f'pajjiżi differenti. Dak illi għandna bżonn huwa illi nifmu xinu jiġri f'postijiet bħal WhatsApp, per eżempju, komunitajiet magħluqin aħna m'għandniex aċċess għal uh, fake news illi jinxterdu fost il-komunitajiet russi u torok fil-Germania. Unni għafawne, grazzi. Für diesen sehr praktischen Einblick uh, in, in die. Grazie tal äh, stampa pratica tal hidmatiak. fid-dinja tal-lum ir-rol ta'kom huwa verament essenzjali. Hemm ħafna ġurnalisti li diġa jagħmluh da però intkom qegħdin tagħtu servizz importanti, validu ħafna. Allura spiss aħna nisimgħu f'dawn l-echo chambers, amplifiers, illi jagħtu fake news amplifikata l-ideat bażiċi tal-persuni biex nifmu biss xjaħsbu huma. U jiena nixtaqsi kif nistgħu naċċeduhom dawn biex inkunu nafu x'qed jiġri hemm. U, u fil-fatt biex nifmu li dak li qed jiġri ma' dawn l-echo chambers huma fil-fatt fake news. Għax in-nies jidħlu f'dawn l-echo chambers meta jemnu x'qed jiġri, x'qed jingħad. U dan huwa ħsieb tiegħi. U naturalment inkomplu u nibdew issa bil-mistoqsijiet minn naħa tal-koordinaturi mbagħad wara ikun hemm intervenzjonijiet oħra. Qed nara sabiħa, tixtieq titkellem inti? Iva, <clears throat> mela. Bħala l-uniku partner ta' Facebook fil-Germania. Kif tamlu? Kif taħdmu intkom? Edin taħdmu erba u kem tistaw tkunu anki effettivi eh, bħala kontroll jekk għaw dawn l-avvenimenti kollha illi joħorġu fuq Facebook forsi għandkom ħafna ħafna xtamlu mill-punto rivista tekniku u forsi għandkom bżon eh, ta' iktar persuni. Naturalment, un batem kwistjonijiet ta' kontenuti legali, il-protezzjoni ta' zaza. Kif tamlu biex taħdmu? Grazzi, Silvia. Fu l-ewwel Eh, intervent tal-professor Daskalakis, nishtiq insaqsi, inti għat ħaġa interessanti importanti ħafna. Jidir li illi ħaġa vera, illi l-fake news miex fake news biss, imma għanda tkun flimkien ma diffużjoni intenzjonali ta' promozjoni. Allora bekk inkunu nistaw diġa nidħlu prinċipju ta' responsabilità. Intkom qed issejħu la trasparenza, imma dejt fisser fil-fatt responsabilità. Jekem hemm u social box u jekk naraw li hemm azzjoni mirata ta' pubbliċità u ta' komunikazzjoni u jekk ġan diġa eh, ġiex flagged per eżempju Eh, kif jiġri ma' Facebook ma, ma nistax nitolbu il facebook li kunem grupp ta' watchers biex jivverifikaw il-realtà u l-verità. Dana huwa isu ċerkju vizzjuż. Għanna xiftit strumenti li mhumiex perfetti, però nistaw għallin qas namlu pass il qoddim ċe pratikament nistaw naraw fejn tibda ir-responsabilità xini il-problema, x'ekuma huma qegħdin jieħdu il-flus mill-pubbliċità u għal-jom eh, l-iktar ħaġa importanti huma l-klik. Huma huma l-unika sens tal-ħidma tagħhom hija il-fatt termini kommerċali. Inti kifat anki Sinjura Schwarz. Aħna għandna dan il-partnerships, aħna nagħmlu dawn eh, dawn l-analiżi u nagħmlu anki taħriġ. Minti għadt illi sfortunatament minnaħa ta' Facebook m'hemmx risposta li tajdinna verament eh, l-effetti wara li aħna nkunu tajnjom il-flagging stana u bekk ma nimxux il-qoddim. Grazzi. <coughs> Grazzi. Aħna kena l-possibilità li nitkellmu um, f'ma dan il-editur u kien qed jilmenta fuq il-fake news. Imma huwa qed jitkellem fuq id-disseminazzjoni t-teknoloġija li llum hija differenti bil-liġi bil-dinja digitali. Huwa <coughs> qal il-pjattaformi digitali ma jinvestux bizzejiet f'dawn il-mekanizmu ta' korrezzjoni. U fi klimiħor, u ma' ċittadini li għandhom ħalsu għal dan l-affarijiet u mhux il-kumpanija. E, e, e, jiena ma jaqbilx, ma naqbilx ma' ħadi, irridu li huma jkunu responsabbli ta' da. Nixtieq inkun naf bl-esperjenza tiegħek x'inhi l-opinjoni tiegħek xinuwa il-kontribuzzjoni, xinija il kontribuzzjoni ta' dawn il-ġganti teknoloġiċi biex jihdu responsabilità u biex jamlu din il- din il-korrezzjoni. il metan nħares lej Springer, pero metan nħares lejn l-artikolo, u ma eh, fl-interess ta' ċerti klienti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 il-Morgano. Grazzi. l onet grazzi tal-intervenzjonijiet li saru, anki tal ewwel panel. Jena nishtiq namel żewġ kommenti jew tlieta. l onet kieku l-problema kien sempliċi ma, ma, ma, ma konnux inkunu għaw, nitkalmu fuqu. Ma emmer il-problema tal-relazzjoni bejn il-kemmuma il-notizji il kemmuma il notizji u li ċirkolaw u li muma l-istrumenti għad dispożizzjoni u anki il-responsabilitajiet e, e li għanna bżon. Ija ħaġa tajba li aħna e, irridu naraw li natu responsabilità, però irridu anki naraw kif nistaw naslu għal punt fattibli. E tini kwistjoni hija din illum huwa interessanti għalija nisma illi biex inwaqfu din is-sitwazzjoni irridu nbidlu t-teknoloġija. U aħna nafu kemm taġġel it-teknoloġija. Il-problema hija illi min għandu interess illum ibiddel it-teknoloġija biex isir e, e, biex isir trasparenti l-ħaġa. Per eżempju, li kunem ftejim. Għax kifem l-algoritmi li se jgħinu biex ixerdu jista jkunem manki algoritmi biex innaqsu it tixrit u ma nistawx najdu li wahda taħdem u l-oħra le. U anki fuq kwistjonijiet li qed nirraġuna fuqhom issa. U jidher li li anki hemm problema oħra aħna l-lum tkellimna fuq it-top, Google, Facebook, eccetera. Però naf fuq l-internet hemm siti oħrajn illi illi huma konsiderati eh, black web għall-inqas bħala trasparenza ma nistawx namlu monitoraċ minnaħa tal-Europa fuq ta' minuma huma dawn is-siti minn huwa l-proprjetarju ta' dawn il-websites? Min huwa wara dawn il-websites għax meta jkun hemm eh, notizja falsa dejjem hemm xi ħadd li se se, se jisfrutta li għandu interess. Grazzi, su grammatikakis. interessanti ħafna anki t-tini parti, specialment il-diskors tal-professur eh, il eh, li huwa Greek Pali u jena kontent li huwa prezenti eh, kellu kien iktar ottimista bil-mod il mot il-teknologija tista' tiġi użata biex tejjeb situazzjoni. sitwazzjoni anki jekk għandu jkun hemm, però jrid ikun hemm anki volontà rida politika biex inwaqfu dan il-way il-fake news. Inħoss però illi l-onorevoli Morgan u jadu kif tkellem, propju tkellem verament għalinna eżattament xini għal-problema. <laughs> Il-pjattaformi eh, gbar għandhom responsabilitajiet gbar u aħna u koll għanna għandu għanna nkunu kbirin fil-Kumitat tal-Kultura għax dal-aħħar aħna adottajna rapport fuq id-drittijiet intellettuali u aħna provajna insaħħu dak li aħna nsejħu ġurnalizmu tajjeb u f'rapport futur nistaw forsi fuq dawn l-irregolaritajiet li jinstabu fuq l-internet nistaw anki namlu sforz u namlu l-ħidma tana. Ija kwistjoni komplikata. Però għawnek eh, mux mhux qed jonqos il-fenomenu qed iżid naħseb li jemżon naraw x'nablu hawnhekk anki dan din laqa importanti biex nkunu nistaw forsi ners u lejn soluzzjoni iktar Eh, prattiċi. Għandim mistoqsija għal professor Daskalakis, jekk dan il-fenomenu tal-fake news. Jekk dana fl-universitajiet Amerikani edin jistudjaw bħala riċerka, dana bħala suġġetta riċerka, għax forsi jista' jkun hemm xi ħaġa li tista' ssir. Nixtieq nkun naf jekk teżistix bħala riċerka xjentifika is-suġġett tal-fake news. Grazie. Grazie tal-prezentazzjoni. Grazie tal-isforzi tiegħek Jien għandi mistoqsija għas-Sinjura Schwarz. Jina fimt illi intkom taħdmu, inti taħdem f'organizzazzjoni zaħira. Għandkom imsieħba simili, għandkom network ta' organizzazzjonijiet simili, għandkom kooperazzjonijiet ma' kumpaniji oħrajn, u għandi mistoqsija oħra u koll. Għandkom u koll sorsi privati, imma għandkom anki risorsi pubbliċi, finanzjari, min jifinanzjakom biex tkunu tistaw tamlu din il-ħidma daqshekk importanti utli. <clears throat> Grazzi, Marinov. Grazzi tal-prezentazzjonijiet. Jiddispjaċini li tlift il-bidu <clears throat> imma naturalment mid-diskussjoni nista' nifhem x'intqal. Nishtiq nkun sinċer, jiena jiena u kol kont minnaħa ta'kom, kont riċerkatur mill-Università u niprofa nitkellem mal politiċi u niprofa ninfluenzam. Hemm distanza bejnietna eh, fuq eh, il-kompetenza u l-żmien li jintkom eh, tinvestu eh, f'din l-attività, però għanna u koll responsabilitajiet irridu nkunu attenti, noqdu attenti xnajdu għax tista tiġi użata kontra tana bħala bnidmin politiċi. Allora nixtieqkom tkunu iktar speċifiċi u open. Tistaw tikkonsidrawkom per eżempju Signora Schwarz li għandkom erba persuni fl-uffiċċju kiku eh, kiku eh, eh, tpoġġu ruħkom fis-sitwazzjoni tagħna. Kieku kellkom xi ftit ta' potenza politika, x'kienu tagħmlu? għajdunna xaħġa jkax tkun iktar valida minn din l analiżi xjentifika, li hija valida fil fatt Biex natikom eżempju kemm hija importanti għalina di aħna żviluppajna network fuq kif nistgħu niddefendu d-demokrazija tagħna mill-ksur ta' proċeduri, ta' xiri tal-voti, ecc. Aħna ġew dow deskritti, eh, ġew kriminalizzati, għamilna prassi tajba għaliex, għaliex sej waqaf sej eh, se il-rizultat tal-proċess demokratiku u għek aħna ma jkunniex elezzjonijiet ġusti Eh, u liberi ma jkollniex demokrazija, dan huwa l-ħtieġa minima. U mbagħad hemm anke affarijiet oħra. Allura minn dan il-punto di vista fake news motivata politikament fil-fatt u dan naraw anki l-lum, et jaqret il-pedament il pedament tal-xelta tal-poplu aħna maħniex se jkollna eh, elezzjonijiet liberi u veri qabel ma ek aħna ma nwaqfux il-fake news. U din rridu nifmuha <clears throat> hija ħaġa inġusta eh, eh, bħal meta wieħed jagħmel blackmailing ta' kif ġara anki fil-bidu ta' seklu 20 qabel ma ssir verament ħaġa perikoluża Eh, prova għajdunna verament xirridu namlu, x'nistgħu namlu bil-qafas kostituzzjonali li għanna fidejna, illi propju mandu lebda preparazzjoni biex jiġġieled kontra il-fake news. Grazie. ħafna. Mistoqsija għal kulħadd. X'nistgħu namlu sabiex l-inizjattivi politiċi ikunu effiċjenti għal gruppi tal-popolazzjoni li <coughs> inqas jafdaw fil-medja u fl-istituzzjonijiet li huma dawk li l-iktar smaw il-fake news. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht daran anschließend. Uh... Grazie. żewġ mistoqsijiet minna ħatijaj ukoll biex nagħlqu. Inti tkellim fuq sorsi affidabbli. Naturalment aħna kollha nistgħu naqblu fuq x'inhuma dawn il-sorsi affidabbli, però aħna nafu illi ilu inna żmien fil-Ġermanja nitkellmu fuq il-gazzetti li jgħidu l-gideb. U ħafna drabi <clears throat> għandhom sorsi illi fil-fatt huma affidabli imma mhumiex affidabli perfettament. Hija kwistjoni diffiċli għaliex spiss mhuwiex faċli li wieħed jifhem jekk u miex gideb jew le. Allora kif nistgħu aħna, kif nistgħu namlu? u anki għal professur Daskalakis, iva, teknika tista' tgħinna biex niskopru dawn il-fake news, però dak li għandu jiġi konsiderat mhuwiex propju il-fake news fi għannifissa. Fi E, imma dak li huwa madwaru, per eżempju l-analiżi parallela il-sorsi li ġejjin minna jekk diġà kien xem flagging minn eh, persuni eh, kif kif ġiet eh, kif, kif, kif ġiet imxerda din l-aħbar. Allora li huma il-metodi tekniċi illi jippermettu illi sir evalwazzjoni ta' dawn il-fake news, għax rajt u koll, illi hemm anki persuni reali li jevalwaw il-kontest il u dana biex biex nifmu biex, biex jiġi mifhum ki ix e, fake news jew le. Allora em, nistaqsi jena jekk hemmx dejjem bżonn ta' persuni biex ikunu jistgħu jagħmlu evalwazzjoni tal-kuntest. Inti taħseb illi f'dawn l-inizjattivi hemm bżonn dejjem iktar persuni biex isiru dawn l-evalwazzjonijiet u kif u kemm tista' tgħinna t teknika waħedha. U anki nagħti l-mikrofonu nixtieq il-Kummissjoni nerġa' u mbagħad nerġa nagħti l mikrofonu lill membri tal-panel. Iva, grazzi. nishtiq namel mistoqsija wahda għat it possibilità inti. Dak li jider mill-kommenti li saru huwa il-fact checking huwa risposta immedjata għal fenomenu ġdid illi <laughs> wieħed irid ikollu ħafna paċenzja u irid jaħdem ħafna u u mhuwiex faċli illi ikun hemm Eh, strumenti ġusti u anki bħal-ambjent huwa frammentata xem ħafna organizzazzjonijiet eh, fi stati membri differenti li mumiex mumiex marbutin fl-imkien u hemm ħafna duplikazzjoni ta' ħidma u m'hemmx komunikazzjoni bejn um, stat u ieħor. U din hija eh, dan huwa xkiel. U ma hemm kwistjonijiet oħrajn kif nistgħu aħna eh, nintraċċaw in-narrativi folos qabel ma jemerġu kif nistista jkollna approċċ iktar proattiv u Eh, anki eh, mistoqsija oħra nixtieq nagħmel hija fuq id-dejta li għandna bżonn biex inkunu nistgħu nifissaw, noħolqu sistema fejn il-parametri, il-komponenti li jinkludu l-identifikazzjoni tal-sorsi, l-amplifikaturi, jekk mhix bots jew umani, eh, x'inhuma il-spread patterns, x'inhuma il-targets u oltre barra mill-fatt mill-kontenut. mil, mil, mil U jiena li illi dina hija viżjoni ħafna iktar profonda minn dak li qed jiġri fil-pjattaformi. Hemm eh, x'inhuwa l-aċċess il-livell ta' ċess għad data illi għanna bżon biex ikonna tracking deċenti għal eh, dawn il-narrativi attuali li huma dejjin issa illi jista' jkun ikun fihom fake no, news. Grazie. Mela qabel ma nerġenati il-mikrofonu l-esperti, nishti nilqa gruppi ħor ta' vizitaturi ta' li huma studenti li ġew mill-belt tiegħi ta' Dusseldorf. Nilqakom u nittama li anki intkom tiħdu magħkom lura messaġġi importanti minn din diskussjoni da' sekk importanti. Issa nagħti il natuhom nista' nagħtuhom ċabċipa. Issa nistgħu nagħtu l-mikrofonu lil żewġ esperti eh, fil-panel. Araw intkom kif tridu tirrispondu. wants to start? Genau, ich ähm, habe mir mehrere Sachen aufgeschrieben und versuche das schnell. Mela. Nizzilt diverse punti ne niprofa nkoprijom malaj malaj. Lekko chamber of fact. Huwa possibbli ssib soluzzjoni tekniċi sabiex ikollok aċċess għal dawn il-chamber sabiex kun taf minn qasam l-informazzjoni, teknikament dan huwa possibbli. Nista' naraw ukoll li jista' jkollok soluzzjonijiet teknoloġiċi. YouTube bidlu l-algoritmi wara l-konspirzi tieri ta' Las Vegas fejn intqal il-massakru ma seħx. Daw kienu fuq net fil-tiftix Google mbagħad imbidel l-algoritmu sabiex jitfaw lura ura l-ħabar. Fuq Facebook, u l-mżuri fuq kif tivverifika l-fatti, kena set wieħed ta' data u jekk xi ħaġa tiġi evalwata bħala fake news fil-mija għas ta' shares u likes fuq Facebook Il-problema hi li jdum tlettijiem qabel ma dan jiġi immarkat. Għal raġunijiet differenti fil-kastana, xi kultant jieħu żmien twil, qabel ikonna tweġiba mill-awtoritajiet, qabel ma nirċivu tweġiba ma nkunux nafu eżattament l-affarijiet tal-fejżwol ġewek. Aħna ma nistgħu neħnu ma nneħħu xejn nistgħu biss neverifikaw il-fatti, moderaturi mbagħad eh, iridu jindirizzaw kwistjoni ta' kontenut u diskors ta' mibeda u huma indipendenti minna. <clears throat> Naturalment pala riżorsi qegħdin bin-nieqes nittamaw li nistgħu nispandu aħna nixtiequ naħdmu aktar ma' komunitajiet anka brab ma' indikazzjonijiet illi nirċievu tip-offs sabiex naħdmu anka mal-medja lokali u naħseb il-fiduċa fil-medja lokali għafna dabit tkun għola għalix tratta aħbarijiet lokali. Il-ġurnalisti huma lokali u jkunu jafu aħjarx qed jiġri. U jkollhom relazzjoni iktar mill-qrib milli kieku kelli jien ma' xad minn livell lokali. <coughs> Miżuri politiċi ma naħsibx li tkun ideja tajba li konna awtorità statali illi tiġġudika ċaġġ ah, bar le li rridu hija tweġiba eh, ta' malajr, statistika, data, verifikar qed nitkellmu fuq investiment qawwi fl-edukazzjoni. Edukazzjoni għal kulħadd. Minħabba demografija, Illi turi per esempio li fil-Ġermanja ma l-iktar anzjani li jiddeċidu l-elezzjonijiet imma l-kompetenza tagħhom fl-IT xi għolja. Fil-Ġermanja u forsi anke fl ewrop mod ġenerali għandek bżonn tinvesti f'taħriġ għall pulizija u l-ġustizzja wkoll L-iżdem kollu mux dejjem jittieħed bis-serjetà li hemm bżonn. Punt malaj malajr. Għanna nħarsu lejn il-proġett eċċellenti Cyber Hate Mining li għandu xaqsam ma' diskors ta' mibeda. Kem kien hemm kommenti fuq ċertu kwistjonijiet. Kena 6% ta' kommentaturi li għamlu komment sa' mibeda. U dawn huma l-persuni li għadhom jiktbu fil-kommenti. U ma jaqsmu kontenut li jappreżenta l-opinjoni tagħhom. U tajb nżommu għajn fuq dan ma ħanqaf hawnhekk. Is-sorsi finanzjarji niskuża ruħi. Aħna organizzazzjoni li ma tnux bi profit, dependu fuq donazzjoni privati. U eh, nitkellmu fuq fondazzjoni privati fil-ħamra. Grazzi tal-kommenti. Kidem punt importanti ħafna li tqajmu. Ħadxi noti ma possibbli nkopri kollox. Nibda. Min għandu responsabilta għal għabari ħolot? Hox il-pjattaformi teknoloġiċi, per eżempju? Kifet qabel fake news u għal-kontenut? U minn jiktab il-kontenut? U għandu jħri għal responsabilta? minn l-oħra jekk artiklu <coughs> ta' barfalza jinfirex minħabba impen minn nis? U jew jekk ikollok każ fejn għandek bots, xi servizz ta' dark web, pereżempju li qed jifreġ din l-aħbar, tkun hemm mexxija minn xi gvern jew ieħor mela allura pjattaformi fejn pjattaformi f'dak każ ikollhom responsabilità li waqfu dan kollu. Meta xaġa tkun ippreżentata bħala xaġa li tiġi prezenza bħala ċoċ li timpenja soċjalment, imma li eh, ma jkunx verita. Responsabilità ta' għatmu minn nedija. Għal stat għet li jiprofa minna dal-fenomenu. <coughs> Dwar id-data, li problema reali, li tiflegja aħbar ħażina jidħol fuq kwizjonijiet ta' privatezza. Diffiċla min jivverifika li jagħmel dan. U diffiċli tappoġġa l-idea illi dawn l-individwi jispiċċaw jimmonitorjaw diskussjoni privati, jieġiġ dawn huma diskussjoni privati fl għamil mill-ħar. L-algoritmi jistaw b'naħa l-oħra jipproċessaw il-kontenut <coughs> jiddependi fuq fuq ġek netkellmu netkellmu fuq konverzazzjonijiet fiko chambers ta' staff privat diffiċli illi <coughs> ikun hemm monitoraġġ minn ma niksru il-privatezza. Jek mela ħarra nitkellmu fuq firxa ta' artiklu li għandu sors. Ninsibu ximkien fuq l-internet. Google, Facebook, etc. jistaw jamlu outsourcing tal l-attak u fatturi oħrajn. Meta niġu għal dan ridu nkunu sensittivi. Għalix, ħagġa sensittiva privata li rridu nħarsu l-algoritmi omja għoddim l-ambjent fej jinfidex l-abarijiet folot hemm algoritmi differenti. Algoritmi li ħarsu lejn kontenut taħbar u oħrajn ħarsu lejn il-firxa. t mill principali prinċipali dim Google li li importanti mhux il-kontenut ta' paġna imma kif jorbtu f'ximkien flimkien dal-paġni l-interkonnessjoni ta' kontenut hija sa ċertu punt iktar importanti mill-kontenut algoritmi jiedu dan in konsiderazzjoni huwa importanti <clears throat> illi in konsiderazzjoni dan u frejt anke ideat ta' kif nużaw dan sabiex nidentifikaw is-sorsi u li l-għala ikunu firxu l-ħabariet biex sabiex nidentifikaw patterns. L-ħabariet folot daħlu fil-riċerka jiva bla dubju. Hemm ħafna attivitajiet ta' riċerka sabiex nifma l-algoritmi, niproċessaw kontenut ta' ħbarijiet kif ukoll algoritmi li jippruvaw jidentifika motivi ta' ċertu ġiri ta' bots. Hemm xogħol fuq il-bini ta' bots, it-teknoloġija toffri modi kif wieħed eh, jagħmel affarijiet pożittivi u negattivi. Il-fondatur prinċipali Alan Turing kien kitab artiklu fil-ħamsinijiet fejn qal illi se jkollna intelligenza artifiċjali meta bot kont tista' titkellem ma' bniedem mingħajr ma dan jiġi identifikat mill-bniedem. Dan it-tip ta' xogħol jista' jkollu effetti negattivi. Kien hemm każ famuż is-sena li għaddiet jew xi sentejlu. Fej bot tajjeb ta' Twitter li jismu tej ġimnidi minn Microsoft fuq Twitter u sapruħu f'ambjent ta' kummenti razzisti u diskors ta' mibeda. U appuntu, il-bot nifsu sar razzista. Ġvili l-ambjent uman <clears throat> fejn poġġu t-teknoloġija tagħna jista' jibdel it-teknoloġija nifisa. Teknoloġija jista' jkollha intenzjonijiet tajbin imma jekk isiprovu f'ambjent ħażin jista' jiċedi qudiem fatturi li jeżistu. Finalment. <coughs> Kontroll ta' ħbarijiet folots huwa proċess diffiċli. Ma nistax ngħid li naf kif insolvi l-problema huwa diffiċli il-nadattaw ruħna anka ma ta' is tibdil xinu. Hija problema importanti ta' riċerka u hija problema wkoll għal edukazzjoni tal-utenti tal-internet. Verifikar ta' fatti u entitajiet li verifikar il-fatti huma importanti ħafna imma hija Irrid titlob ħafna ma nafx kif il-bniedem jista' jagħmel dan. L-algoritmi jridu jagħmlu ħafna mix-xogħol qabel ma jilqu min jivverifika u mbagħad hemm dibattiti filosofiċi ta' x'inhu tajt, x'inhu veru x'inhu fals, kif tintuża l-istatistika. U finalment għandna inħarsu l fatt li kulħadd għandu vuċi, kwa jista' jgħid affarijiet varji sakemm ma jidħolx eh, fuq libertajt ċivili ma u t-organizza kampanji, per eżempju, eh, hija ħaġa komuni u forsi niġġieldu dil firxa l-fatt li affarijiet jinfirxu mod sek faċli. Grazie naħseb dil kwistjoni nistgħu diskutu għal sijat u sijat. Sir Hendricks però jixtieq jintervjeni fil-qosor però. Umbat nippruvaw nalfu. Sittar sabab azzjoniet politiċi, partials minn NGOs, korpi politiċi, organizzazzjoniet li għandhom l-istess aġenda bħal tagħkom hemm ħafna miġnus maquda l-OECD, il-World Economic Forum sabiex noħol u nikkonsolidaw is-saħħa li għandhom għall-bidla tnejn nirreġislaw. Il-jek eh, din jaħġa tidher bħala press ma li hija press. Ġifri l-edituri huma dawk li qed imexxu Facebook, Google, eċetera, eċetera. U issa ma responsabbli għal dak illi jidher fuq pjattaformi. Inta forsi tistaqsu eh, kif se ngħidulhom dan il-problema tagħhom mhux tagħkom. Suddeutsche Zeitung, BBC, CNN, kulħadd qed tajdula mal-fejn ma tilqu ċertu standards. Allura dan ngħiduh il-kulħadd. Presso xjenza u eh, dan kollandu jisir seksi għal darbohra. Il-Facebook tużawx biex terġaw tiġu eletti biss. Inaqdu ma' pjattaformi tal-medja għaliex għandhom interessi komuni maħħom, mhux kollha nizzina. Facebook u Google għandhom inizjattivi li jġildu dan fil-fatt. Użawhom. Fondi għal eh, edukazzjoni digitali. Għamlu dan issa għalfejn tan diffiċli dan, daqshekk. And seven, why not? U seba għalfejle. Vielen herzlichen Dank. Äh, Grazie ħafna kompetenza medjatika nafu kemm hija importanti qed naħdmu fuqha. Imma għandna bżonn appoġġ mill-Istati Membri għaliex il-fondi tagħna u l-alternattivi huma limitati u għalhekk nagħmlu nagħmlu tagħna f'dal kumitat nkomplu ħerġu l-Istati Membri. Nirringrazzja lill esperti minn iħqalbi tal-li ġew magħna llum. Kien Kienu satejn informattivi interessanti, il-tallimna ħafna. U sar naraw x'konklużjoni se nisiltu minn dan. Id-diskussjoni tkompli il-Kommissjoni. Probabilment f'xi stadju wara ismiħ pubbliku jiprezenta xi ħaġa, jpoġġilna xi ħaġa fuq il-mejda u għandna nkunu qegħdin nindirizzaw f'aktar dettall din it-tema gawdu l-ħin fadilkom Brussel, jgħu nkella l-vjaċċi ta' jeplura, Għanna ponti l-agenda ta' natallum, lum u nixtieq lill-membri <coughs> jibqaw kemm xejn aktar sabiex nindirizza l-punti li fadal fuq l-agenda. Mus se neħdu fit-tul ħafna. Grazzi ħafna. remarka il li pon 11 dwar l-Istrateġija Ewropea għaż-żgħażagħ. Illum mhux se jirnexxielna nindirizzaw dit tema li xir-relatur. <coughs> Sfortunatament eh, huwa marit u marida u ma stax ikun magħna. Nibdew ix-xoltana f'dan fuq din it-tema f'jannar bid-diskussjoni dwar Il-rapport, niskuza ruħi. <clears throat> Ikonna l-iskambju ta' femiet f'jannar. Se jkonna nħarslu dan għal jannar, il-rapporter mardet, il-relatur mardet, affarijiet li jiġru, għandaq sant fallinna punt wieħed bis fuq l-agenda. Nitlob il-kolħat sabiex iħalli il-kamra kull min mhux membru parlamentari Iġver anka n-nis li jaħdmu għal-kommissjoni, għalix irridu naħdmu in kamera iġifiri membri biss tal-parlament u l-assistenti tagħhom kif ukoll in-nies li jaħdmu mal-gruppi parlamentari jistgħu joqogħdu. Ok, ok.